infadlu. Għalek, jekk għan itkallmu dwar il-pata stabilta u tkabbir illi nkuntent nejt illi reġa ġi imġeddet, jekk inħarsu il-qoddim l-2014, naraw illi jista' jkun jiġu applikati xi sanzjonijiet. U għalek naħseb li ma nibdew nimminaw il-bazi komuni tagħna, jekk nippruvaw noqogħdu ninterpretaw l-affarijiet kif rridu aħna ser nitlu f'ċerta riskju. Jista' jkollok stati membri li jispiċċaw verament f'diffikultà serja għalhekk jan naħseb illi huwa possibbli tasal għal kompromess, però hemm bżonn niżguraw illi ma nibdewx ninterpretaw id-dispożizzjonijiet kif irridu aħna għaliex irridu nżommu f'moħħna illi ċ-ċittadini għandhom bżonn is-sigurtà is-sigurtà illi ilhom ħafna jistennew jekk jirnexxina niksbu din is-sigurtà għal ċittadini kuna minna pass kbir l-qoddim naħseb li dan rapport verament importanti u nispera illi tistaw taċċettaw dak li qed ngħid jiena. Grazzi ħafna. Hawn xi ħadd għalli xie jitkellem, forsi kummissjoni tixtieq jitkellem. Jider illi dan mhux il-każ, fil-fatt ser nifutaw dwar dan ir-rapport għada u il-Komitat Reġi ser ikun qed jivvota dwaru fl-10 u l-11 ta' Lulju. U il- komitat kumitat Reġi ser jaċċetta dan kollu biss jekk ikun appoġġat mill-rapporter. Għax tafu li meta nitolbu opinjoni jekk intom tkunu tridu illi din l-opinjoni tiġi aċċettata mill-Kumitat Prinċipali u importanti li wieħed jibqa' jitfajnejh fuq uh, il-kwistjoni sal-aħħar net u ninsab ċerta illi minna bozza u il-rapporters jafu eh, l-affarijiet kif imorru jekk ma jkunx hemm follow-up tal-affarijiet inkunu qed naħlu biss l-enerġija tagħna u tkun ħasra illi l-opinjoni ma tiġix aċċettata. Ejja naddu issa għal punt numru 7 fuq l-aġenda. U għawek ser ikunu qed nikkonsidraw l-emendi ta' kompromess illi tress u għall aċċess ta' prodotti u servizzi ta' pajjiżi terzi għassu intern. Eh, l-akwist pubbliku appuntu ta' l-Unjoni u il-proċeduri li appoġġaw il-negozjati marbuta mal-aċċess tal-prodotti u servizzi tal-Unjoni għas-swieq tal-akwist pubbliku ta' pajjiżi terzi. Naddu l-kelma l-rapporter. Grazzi ħafna, Signora President, Onorevoli Membri, il-labbozz ta' opinjoni illi qed nitrattaw f'dan il kumitat huma relatati ma' kwistjonijiet importanti ħafna b'mod ġenerali u dimmi hawnhekk qudiemna m'għandniex eċċezzjoni. Hawnhekk il signor President ġiġa rat it-titlu ta', dan il-rapport u eh, dan il-rapport huwa importanti muwa l-ebda eċċezzjoni kif kont najt ngħid qabel. Il-kumitat inta huwa il-kumitat eh, prinċipali u huwa għajem mm, serje ta' mistoqsijiet importanti bħal per eżempju kif nistaw nżommu miftuħ il-suq tal-akwist pubbliku tal-Unjoni Ewropea minn pajjiżi terzi u versa. U kif is-servizzi u l-prodotti tal-Unjoni Ewropea jise jkollhom aċċess għal suq tal-akwist pubbliku ta' pajjiżi terzi. Ovvjament bħala relatura l-opinjoni ta' dan ir-rapport ħarist lejn il-kustjonijiet relatati mal l-impjiegi U nixtieq nirringrazzja l Shadow Rapporters u l dawk kollha illi enuni sabiex naslu għal kompromess. Għaliex aħna tassew kellna l-qalbna li naslu għal kompromess. 33 emenda ġew imresqa. U dan kien parti mill-opinjoni eh, oriġinali tiegħi iżda nofs minn daw l-emendi jitkellmu dwar konvenzjoni tal-ILO erba u design ġifiri eh, appuntu jitkellmu dwar il-konvenzjoni tal-ILO tal-94 u l-standards illi ġew imwaqfa u stabiliti eh, f'din, eh, f'din l-ILO design. Jixtiqu li dawn l-standards jiġu rispettati stati ta' kemm stati membri u anka um, eh, pajjiżi oħra mhux qed jirrispettaw dawn l-standards uh, u għalhekk forsi eh, ta' min wieħed jagħmel referenza għalihom fil-premessa. Fil Fl-aħħar net irnexxilna nasu għal kompromess mal-kollegi il resqu l-emendi sabiex il-referenza għal ILO 94 tiġi inkluża fl-emenda orizzontali u fil-emendi individuali illi jitkellmu dwar konvenzjonijiet li huma rikonoxxuti internazzjonalment, ġifieri l-konvenzjonijiet internazzjonali. Il-ġimgħa li għaddiet fi Strasburgu kellna laqa mal-Shadows sabiex nippruvaw naslu għal bil u b'riżultat ta' dan għaxar emendi ta' kompromess ġew eh, infasla eh, Parti minnhom huma tekniċi fin-natura tagħhom u kif ġiġajet qabel l-ILO design tneħħit mit-test, iżda mbagħad eh, wasalna soluzzjoni li semmejt ftit ilu. Irnexxilna fil-fatt eh, nagħmlu tajjeb għal nofshom ħafna mill-emendi però ma ġewx kopruti u eh, jiena però nissuġġerilkom illi tappoġġawhom kif ġiġa qedtilkom il-lista li fuqa ser nifutaw ser niprifaw naqblu fuqa, puntu biex ikollna nasallum il-voting list. Iżda ċerta emendi, f'fad zewċ emendi, 22 u 40, U dwar dawn iż-żewġ emendi jiena nħoss li morru li lin mill-ambitu ta' l-opinjoni attwali. Din hija l-opinjoni tiegħi. U għalhekk ma nixtieqx nappoġġhom. U għal darboħra ser napp ser nkun qed inseraħ fuq l-appoġġ tagħkom il-koll. Għal darb'oħra nixtieq nirringrazzja li Shadow Rapporters għall appoġġ tagħhom u ser nkun qed nistenna bil-ħerqa illi nisma' l-kummenti tagħkom. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa Signora Sippel. Iva, jina fil-fat nishti eh, namel komment. Eh, u fil-fat ser nishti eh, nitlop apologija minn issa stess. Minħabba l-fat illi, minħabba li kolli nivvota fil-komitat libe, ser ikolli nitla minn din lawla minn għaw ftit tiħor. Pero nħoss illi għawakir nishtilna nixbu kompromess tajjeb irnexxinna niltaqgħu il-ġimgħa li għaddiet fil-fatt u nħoss li huwa importanti li wieħed joħloq prinċipji ċari fir-rigward tal-servizzi u s-suq fil-fatt tal-akkwist pubbliku għas-servizzi u eh, prodotti. Aħna fil-fatt ser inkomplu nħarsu lejn din il kustjoni u fil-fatt rridu nirrispettaw il-liġi tal eh, tal tax-xogħol u jekk ikun hemm ksur ta' dawn il-liġijiet jista' jkun li ċerta pajjiżi ma jkollhomx aċċess għal dan is-suq. Barra minn hekk jiena kuntenta li rnexxilna niksbu ftehim dwar il- ftejim li huma rikonoxxuti internazzjonalment. Illa l-jom qed issir referenza f'dan it-test u anka dwar il-konvenzjoni ta' l-ILO tal-94 illi hija kwistjoni li spiss terġa' titfaċċa f'direttivi u dibattiti din hija xi ħaġa li kieku xtaqt illi tissemma uh, u tingħati iktar importanza, però nista' naċċetta il-kompromess. Issa, ir-rapporter il ġa semma dan il-punt illi emenda 22 għal dawk illi forsi ma tkomx idea ċara dwar xiexini din l-emenda. Għawek li qed nippruvaw namlu huwa illi qed nippruvaw niċċaraw illi dak li qed namlu f'trattat internazzjonali mhux ser jitfaw pressjoni fuq pajjiżi terzi biex jagħmlu privatizzazzjoni tal-servizzi u l-prodotti tagħhom. Għaliex din hija fil-liġi tal-akwis pubbliku tal-Unjoni Ewropea spiss nisqu fuq il-fatt illi din għandha titħalla fid-dejn kull stat membri jekk huma jixtiqux jagħmlu privatizzazzjoni jew le. Irridu nħallu lok għal deċiżjonijiet liberi illi jsiru u uh, mux impoġu personi fuq pajizi li aħna maħħom namlu kummerċ. Kenna bazi soda għal ftejim u rnexxilna nikspu uh, bil fuq ċerta punti tassew malajr u naħseb li ser jirnexxilna niksbu pożizzjoni komuni tajba. Grazzi ħafna Sassur Kurtzman. Grazzi ħafna. Meta konna qed nitkellmu dwar eh, l-emendi, fil-fatt jiena qed illi ma naħsibx illi huwa neċessarju għalina illi nitkellmu dwar il-kriterji soċjali għal kondizzjonijiet tas-suq tal-akwist pubbliku għaliex inħoss illi dan qed jiġi trattat fil- direttiva oħra illi jitratta direttament l-aċċess għas-suq. Irridu nifmu illi kontratti ta' akwist pubbliku irridu jikkonsidraw eh, dawn it-tip ta' kwistjonijiet, però ma nħossx illi din il-kwistjoni kollha ta' social dumping eh, eh, għanna nitrattawa għawek, ma nħossx li dan huwa il-post xira il wħet jagħmel dan. Għawek qed nitkellmu dwar ir-reċiproċità dwar l-aċċess għal suq tal-akkwist pubbliku kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll f'pajjiżi terzu għalhekk ma nista' nappoġġa l-ebda mill-emendi. E, kompromessi A u D jgħidu li jekk ikun hemm nuqqas ta' reċiproċità u jekk ikun hemm fir-riskju e, ċerta interessi serji importanti għall-Unjoni Ewropea jew inkella jkun hemm ħsara li tista' ssir l-ambjent dan ma ma għandux jiġi eh, jiġi mħallat mal l-aċċess għas suq tal-akwist pubbliku. Konna qed għawek eh, qed inħarsu wkoll lejn eh, investigazzjonijiet u għal darboħra jerġa' nerġaw nitkellmu dwar social dumping. X'ifisser dan eżatt imma? Il-pajjiżi terzi jiġu esklużi milli jieħdu sem f'eżerċizzji ta' akwisti pubbliċi U jiena ma nħossx li dan eh, ser ikollu effett pożittiv pajjiżi li qed jiżviluppaw, anzi bil-kontra ser ikollu effett negattiv. U għak mhux qed nitkellmu biss dwar awtoritajiet pubbliċi, iżda dwar kumpaniji. Ma nafx eżattament x'tixtieq is-Sinjura Sipil. Kompromess dej jitkellem dwar l-impatt soċjali u ekonomiċi u l-fatt li aħna nikkonsidraw dawn l-aspetti. U flok ma nqisu il-prezz liktar baxx, jina nappoġġa dan, iżda mux f'artiklu setta, għaliex il-kompetenzi ta' setat għandhom jispoġġew fi premessa minn flok, għawek mux għed nitkellmu dwar regolament fl-ħar mill-ħar. Mbagħad jekk wieħed ħares lejn artiklu 6 u 60 ta' Direttiva Awards ftajim qed jintlaħa għaliex fil-fatt qed nitkellmu dwar l-offerta l-iktar baxxa l-inqas li tiswilna. Għawek aħna naqblu illi l-kontratti iridu jibqaw eh, jinataw dwar il-prezzijiet ta' liġi. Eh, hemm bżonn li jkun hemm ċerta flessibilità però għaliex fil-qudiem il-qudiem forsi jista' jkollna bżonn li nibdlu l-affarijiet kif inhuma, minn kif inhuma. Sra. President, għaw xaħat tiħor eh, jintervjeni il-Kommissjoni. Grazzi. Grazzi, Signora President. Kif għalu kellima ta' qabli, trialogu importanti bħalissa għaddej dwar id-direttivi tal-akwist pubbliku inti taf u taf sewa illi hemm diskussjoni tukoll għaddejjin dwar il klausoli soċjali u ambientali fejn qed nippruvaw nsibu kompromess. Ovvjament, meta aħna nħarsu lejn dimensjoni esterna tas-suq intern, rridu niżguraw illi kunem koezjoni rridu rridu naħdmu fuq dir id-direttiva għandna ċerta punti ta' referenza ħafna minnkom involuti f'dan it-tip ta' ħidma. U rridu niżguraw illi il-koerenza tkun garantita billi bħala punt ta' referenza ikonna id-direttiva ta' l-akwist pubbliku riforma tagħha. Għalhekk aħna twalment ma nistax ikollna ma nistax nieħdu pożizzjoni dwar l-ebda mill-emendi għaliex dawn il negozjati għadhom għaddejjin. Rigward uh, punti oħrajn, uh, aħna nixtiequ intervjenu f'ħin iktar f'waqtu. Grazzi ħafna. Mr. Deutsch, Grazzi ħafna, Signora President. Fil-qosor, sabiex eh, inwieġeb għal rappresentant tal kummissjoni kien tassew diffiċli illi niprofaw nifmu x'kienet l-opinjoni tal-Kummissjoni. Ma probabbilment dan huwa minħabba djufijiet minnaħa tiegħi illi ma jirnex li x'nifhem kollox forsi. Iżda, jiena naqbel illi irnexxilna naslu għal kompromessi illi ser jiggarantulna illi il-maġġoranza tal-kollegi tal ser ikunu jistaw jivutaw favurjom. Dawk l-emendi illi maġġewx kopruti fil flamendi ta' kompromess, ser nerġa' inħares lejom u ser nkun qed nagħmel ser nkun qed nikkonsulta l-kollegi tul il-jum tal-lum u nipprova eh, nasal bil-voting list sal-lum. Grazzi ħafna tal-kooperazzjoni tagħkom lil kulħadd. Tajjeb ħafna il-votazzjoni ser issir il-vot eh, għada ser jittieħed il-vot il vot u eh, il-għakam il-votazzjoni eh, fil-ħarija ser istir f'Novembru wara li aħna nkunu votajna fil-komitat tagħna. Issa ejja ngħaddu għal punt li imis punt 8 fuq l-aġenda fejn ser nkunu qed inħarsu lejn it-tnax l-emenda eh, mill-144 emenda dwar il-negozjar kollettiv transkonfinali u dialogu soċjali transnazzjonali. il rapporter was Sir Thomas Handel fidejk il-kelma. Grazzi ħafna, Signora President. Kif qed ġew imresqa ħafna ħafna emendi, però aħna kuntenti ħafna illi minkejja l-numru kbir ta' emendi irnexxilna naslu għal numru ta' Eh, emendi ta' kompromess. Jibqa' xorta mhux ċar jekk il-gruppi politiċi usser ikunu qed jappoġġaw dawn l-emendi jew le minħabba differenzi kbar li kien hemm. Eh, Ressaqna l-emendi il-biraħ biss jiddispjaċini ta' dan id-dew minn u nafalek illi ma kellkomx ċans tħarsu lejhom hemm grupp politiku partikolari illi mhux qed jaqbel xejn magħna huwa kompletament divergenti u għalhekk tagħmilna tassew diffiċli naslu għal kompromess. Madana kollu, però ħadd kulħadd qed jaqbel dwar il-fatt illi um, dan huwa suġġett importanti ħafna u d-diskussjoni dwar Fid-diskussjoni dwar dan is-suġġett qed niralizzaw li d-dimensjoni Ewropea hija importanti. Id-dialogu soċjali ma jfissirx illi inti tispjega kollox eh, u l-persuni l-iktar isfer fis-soċjetà tispjegalhom eżattament dwar l-aspetti ekonomiċi, dan mhuwiex dialogu soċjali kif nifmu aħna u għalhekk għafas eh, legali eh, fakultattiv. Ma, ma nishtiqux fil-fatt aħna illi dan ikun obbligatorju. U il-mandat għal dan ix-xogħol eh, fil-fatt jindirizza anka il-trade unions li maġobniex u li dejaqna jkolli ngħid huwa waħda mill lamendi li tresqet minn waħda eh, mill-gruppi mil politiċi l-iktar kbar għal eh, emenda 87 eh, u anka emenda 105. Iżda mbagħad meta er, meta erġajna konna qed ninnegozjaw l-emenda ta' kompromess, dan il-grupp politiku ma samx il-pożizzjoni tiegħu, però forsi nistgħu nitkellmu dwar dan bilateralment il- um, proposta ta' Sir Baker f-196 u kol kienet importanti u kienet eh, jiddirizza il-proċess ta' negozjati u anka emenda 76 eh, fej zewċ eh, kollegi u jeliminaw in-natura fakultattiva ta' dan il-qafas fil-fatt ġiġa hemm ċerta mekkaniżmi eh, fuq livell nazzjonali għal ħafna minn dawn il-proċessi. U naħseb illi eh, illi dan eh, huwa possibbli. Iżda, l-importanti huwa illi nerġgħu nħarsu lejn dawn il- ehm, Inħarsu lej daw l-emendi ta' kompromess għaliex ħafna mill-gruppi politiċi ser jaraw li l-opinjoni tagħhom ġiet riflessa f'dawn l-emendi ta' kompromess. U wara dan eh, u importanti illi namlu progress għaliex il-Parlament Ewropew u l-Komitati iridu ħossom involuti f'dawn is-suġġetti kollha minħabba illi dawn ser ikunu tassew importanti. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, l-Onorevoli Ċabawi mbagħad l-Onorevoli Cornelson u wara mbagħad inkomplu. Grazzi ħafna. Qabel xejn jiena xtaqt nirringrazzja lil Thomas Handel għaliex ma kienx faċli li jisiru dawn il-negozjati li wasluna sa dan il-punt. U naf illi il-differenzi fil-fat kienu tali li ħallewna il-bot ħafna minn xurxin fil-pozizjonijiet tagħna, allura kien diffiċli naswa l kompromessi, bekk ma naħsibx li għandna nitfaw xi dubji fuq ir-rieda tajba involuta biex naslu għal fejn wasalna, u għalhekk għandi impressjonijiet tajbin ħafna għal proċess ta' kif aħna wasalna għal din is-sitwazzjoni ta' qbil. Aħna rtajna pala shadows mod regolari u membri mar-rapporter u sa l-aħħar moment ġifiri sal-biraħ eh, bil-lejl il-kompromessi bdew, bdew kienu għedi għadhom għedin jimbidlu jiġu modifikati. Allora ejja nkomplu u narawhom. Kompromess bxe. Aħna tlabna t neħija u te ma kenniex problema għaliex dana iżom ma l-ispettativi tagħna u e ma nistgħux naċċettaw. Iżda nafu illi nistgħu naċċettaw F, G, ma naqblux ma dan, H, naħseb li qed nikkomplikaw iż l-affarijiet, I, ma naqblux, l-istess je. da ta' paragrafu 11, accettabli din, mekkifini palissa. elle, xaħġa li ma naqblux maħħa, kompromess emme, mandiġ problema, emenda A aħna fl-aħħar mill-aħħar kuntenti illi għanna numru sodisfaċenti ta' ftejmit ta' kumpaniji transnazzjonali. Nasab ikun aħjar li najdu illi progress sinifikanti sar u l-Komissjoni u rapporters semmew illi għedin nitkelmu dwar 244 eh, tip ta' qbil ta' dan it-tip. Iżda mbagħad għandna madwar 15 miljun kumpanija li huma attivi, allura jekk aħna ngħidu li din hija xejra pjuttost sostanzjali, eh, nistgħu ngħidu wkoll li dan huwa kunċett relattiv. Iżda mbagħad minħal oħra nkun qegħdin niċċaraw xi ftit l-affarijiet. Emenda beh. Nista' jkun li jkun importanti Iżda ma jidir li xilli dan appostu għawnek eh, l-apposta rapport. Dan huwa l-istat attwali għalissa. L-Onorevoli Cornelison. Grazzi, President. Iva. Kenna negozjati diffiċli fost shadows Iktar diffiċli mill-this oħra għaliex Għanna ħafna differenzi fl-opinjoni hawnhekk bejn il-lemin u xelluk Bla dubju hemm rida li naslu għal kompromess iżda xorta waħda nħoss illi ma tantx hemm eh, spazju għal manuvrar minħabba differenzi fl-opinjoni tagħna. Aħna il-grupp eh, tagħna diżappuntati illi ma jidirx li huwa possibbli illi bħala parlament dan ir-rapport nitkellmu favur ir-rwol aktar b'saħħtu tal-Partit Soċjali fiħdan l-istruttura governattiva. Aħna jidrinna li d-dibattitu jrid issa għaliex l-imsieba soċjali l-ħaddiema qegħdin jitħallew balla mill-żviluppi fil-governanza ekonomika. Bek nitlob eh, l gruppi biex jerġgħu iqisu 62 u 63 fejn naħsbu għal rwol aktar b'saħħitu b'saħħtu tal-imsieħba soċjali fil-kuntest tal-governanza ekonomika. Jiena naħseb il-lifa iva fl ħarm mill se jkollna rapport Sadan intant it-tant nippruvaw nilqu kompromess u naslu għall aqwa riżultat possibbli. l kompromess il-li xtaqna ma' rimarka dwara. Uwa numru 4, kompromess numru 4, għawnek ed najdu l-imsiba soċali edin jieħdu l-livell Ewropew biex jamlu skambju ta' femit dwar autonomija assistenti fil-negozjar kollettiv. L-istruttura jakem xej stramba għawnek. Għawnek irridu nirreferu għall-autonomija, din l-autonomija għanda teżisti, ma naħsibx li dawk li sottomettew it-test rridu jfissru hekk, però wieħed jista' jifhem it-test ta' il-mod, forsi huwa iktar importanti li l-insieba soċjali jitkellmu dwar kondizjoni eh, kondizzjoni tajbin ta' xogħol pereżempju. Iva huwa test kemm xejn strump nistama li nkunu nistgħu nemendaw din il-parti biex bekk. Eh, kollox ikun aktar loġiku. Grazzi. Honorable Lodvigsen u l honorable Irx. Signora President, nibda billi nirringrazza l-rapporter għal kooperazzjoni tajba kien hemm dibattitu li kien jinkludi ħafna e, eh, xejrid differenti u mbagħad spiċċajna direzzjonijiet ukoll differenti. Importanti li nkunu konsistenti. Hemm ħafna mendi li nista' nissimpatizza magħhom. Iżda kien diffiċli li dana kollu jorbot mal-kuntest tal-rapport. Aħna eh, donna għadin nidbedu mill-tema essenzjali. Jena se napoġġa l-emendi. Għalix insiba diffiċli nivvota kontra kritika ta' kriteri illi iddajfu il-ftejmit kollettivi. Naħseb illi mannix um- bat naqbżu il-negozjati illi se jseħħu kemm min-naħa tal-Kummissjoni u mill-partijiet soċjali għal dak li għandu x'jaqsam soluzzjonijiet għat-tilwin pereżempju. Ma rridux ninsew lanqas fejn u meta il-negozjati għandhom isiru. Il-kompromessi li għanna għoddimna, il-nexxilom jiksbu dan il-bilanċ. Għalix dina tista tkun għodda għall-imsieħba iżda mbagħad kollox ma jiddeterminax fejn jiddeċidu li jieħdu deċiżjonijiet. Din hija kwistjoni tassew importanti li fi żmien twil se jkollu bżonn il-ħin tiegħu biex jaħdem għaliex ikun hemm strutturi differenti li jaħdmu modi differenti bħal pereżempju trade unions iżda rridu ngħidu xorta waħda dan il-pass. Bekk nieħu pjaċir nara l-votazzjoni u nittama l-kompromessi tagħna jgħaddu grazzi. aktar interventi. Honorable Kastler. Mela, l honorable Irsch. Grazzi, jena eh, nirringrazzja l-rapporter naf li mhuwiex rapport faċli dan. Allora grazzi l-isforzi tiegħek u għarrida tiegħek illi tin l-kompromessi. Jiena diskutejt dan id-dossier ma' Sur Kreutz. Eh, aħna meċċejna diskussjonijiet fil-grupp Alde u kemm il-darba eh, ġejna lura għal fatt li fiħdan il-grupp tagħna qegħdin naraw dan il-punt pala wieħed ta' sew importanti, importanti li l partit soċjali kunu voluti f'modell illi jaħdem tajjeb fl-istess waqt iżda bil-kompromessi tal-emendi u l-emendi l-oħra naraw illi edin nressu l-qoddim strutturi ta' bukrazija ġodda bekk noħol u aktar xkielu. u għallura dina miex xi ħaġa li jisu nqisu bħala xi ħaġa pożittiva, dialogu soċjali jeħtieġ ċertu ammont ta' flessibilità ma tistax inti tillimita wis l-affarijiet sa mill-bidu Aħna ma sawx nappoġġaw il-kompromessi ta' emendi kollha u dan ma jindirizzaw xi tħassib kollu tagħna. Issa x'taqt nirreferi għal xi punti speċifiċi. Il-numru baxx ta' ftejmi transnazzjonali. Aħna ma naħsbux li huwa importanti li jkollna dan il-qafas legali eh, mhux mandatorju li jiġi introdotta hawnhekk Iva, tajjeb li l-kumitat tiqis dan il-punt din ta' tkun xaġa tajba ġifir naraw x'inija s-sitwazzjoni. Iżda, il-kompromess issa timur wis il-bot u għalhekk aħna ma nistgħux nappoġġaw kompromess E. Kif eh, diġa semmejt, aħna tal-fema li strutturi amministrativi ġodda mhumiex il-mod kif għanna nimxu l-qoddim il-partit il-soċjali jridu jisibu id-direzzjoni tagħhom weħedhom ma nixtiqux naraw mekkanizmi ġodda fuq livell Ewropew għas-soluzzjoni tal-konflitti u allura ma nistawx nappoġġaw MNDG u jekk kif huma nappoġġaw dak li qali l-Onorevoli Uri illi zbilanċi makroekonomiċi dan il-punt, aħna u koll naħsbu li muwix eh, punt illi għanna naraw f'dan il-rapport għalek aħna kritiċi u koll lejn emenda B, D u H dawn huma ċettabli għalina A u koll. Grazzi tal-li istu fil-fatt il tasib tagħna dwar il-numru se jkolli nerġa nara kompromess ċef aktar dettal, iżda xaktarx se nkun nistgħu nappoġġaw din l-emenda wkoll. Grazzi mill-ġdid għal kooperazzjoni tagħkom. L-Onorevoli Kessler. Grazzi President. Sur Hendel, grazzi ħafna għax-xogħol kollu tiegħek. Sfortunatament se jkun hemm xi punti li mhux se nkun nista' nappoġġa għal-kem jeħtieġ li nkomplu niddiskutu mal-grupp, hemm xi punti li xtaqt insemmi hawnhekk. Jiena ressaqt MND illi jiqisu il-bżonn eh, struttura ġdida Ewropea u jekk il-modelli eh, eżistenti jistgħu xitkomplew. komplew la trade unions, lanqas. Eh, rappresentanti ta' min jimpiega mandom pozizjoni wahda, meta nqisu l-istati membri kollha. Ovvjament dawn il-pożizzjonijiet jivarjaw skont l-istat membru. Ma nistawx aħna naraw li konna kooperazzjoni Ewropea meta ma nara ma nafux se tkun e, se jkun il-ġejjieni tal-Unjoni Ewropea, ġifieri l-Unjoni Ewropea kemm fil-fatt se tkun integrata fil-ġejjieni. Ma nistawx e, waqfu aktar strutturi jew oqsa legali jekk ma nkunux nafu fil-ġejjieni se jiġri artiklu wieħed, anzi emendu wieħed u 74 dawn l-emendi fil-fatt mixin f'din id-direzzjoni. Grazzi. Grazzi. Aktar talbi tal-interventi? Le. Kommissjoni? Le. Sur Handel fidejk. Mela, jien għandi Żewġ rimarki fil-qosor, grazzi ħafna. Naħseb li l-mekkanizmu ta' soluzzjoni alternativa għal konflitti ma tfissirx illi sen xeklu il-proċedura, anzi aħna ħan waqfu struttura biex ikun hemm soluzzjoni mingħajr ma l-partit interessati ma jaslu sal arati Tina mhix xi mekkaniżmu għall-loqsa leġislattivi illi jeżistu illi jippermettu li dana jisir. Akka, dina tneħħiet mill-lista ta' votazzjoni ma ħsbux li se jkonna kompromess għabbażi tal-opinjoni ta' grupp politiku wieħed. Il-fattur makroekonomiku tressaq mill-ħodor ma kienx intenzjoni tiegħi iżda. Għalek ħassejt li għanna nivotaw fuq il-proposta tal-ħodor mod individwali. Hemm parti li tista' tiġi appoġġata dan parti li le. Sur Kessler, huwa fil-fatt identifika problema. Dan ir-rapport mhuwiex qed jipprova iwaqqaf negozjati Ewropej, le mhux hekk nixtiequ nagħmlu dan jkun fid-dejn l-imsiba soċjali Ewropej. Uba, edin jimmexxu negozjati. Il-rapport mu għet jibiddel, jew mu jiprofa jibiddel xej dan ir-rigward, iżda għanna zbilanċ bejn eh, l-aspet manageriali ta', situazzjonijiet ta' dan it-tip. Un-bat għanna rappresentanti tal-impiegi li jesitaw ftit minħabba nuqqas ta' ċarezza fiħdan situazzjoniet bħal dawn. U allura hemm bżonn ta' ristrutturar fis-settur tal-karozzi per eżempju. Meta tiħu diħan l-eżempju, wieħed jinduna li jeħtieġ li konna qafas legali li jista' jiġi ikkonsidrat biex ix-xogħol jitkompla u anki sabiex wieħed isib soluzzjonijiet għal xi problemi li jista' jiltaqgħu mar. Nistgħu niltaqgħu magħhom. Mbagħad maħniex qegħdin nikkonsidraw lanqas sitwazzjoni fejn nikkonsidraw il-pagi fil-ġejjieni, le. Hawnhekk qegħdin nifokaw fuq ftehimiet transkonfinali biex bekk ikun hemm strutturi meħtieġa għalix nafu li hemm deficits fil-qafas legali u allura r-rapport ijat jindirizza dan il-kwistjoni. Issa, xtam il komissjoni mbagħad naraw. numru ta' dokumenti dwar dan u ta' min eh, jaqrom. Nitlob li gruppi politiċi sabiex jarfuna li ma kompromessi jistaw jappoġġaw u jekk joġobkom għarfu l segretarjat u kol għalek nitlob il-kollegi jajduna eh, x-se tappoġġaw u x-mus se tappoġġaw. Grazzi ħafna, għasis kollegi, nivutaw dwar dan il-rapport għada, nittama illi nkunu nistaw nivutaw fil-plenarja f'settembru, punt numru 9. Mela responsabilità tal-istat ta' bandira l-inforzar ta' direttiva tal-Kunsill, eccetera. Fil-laqatana ta' 30 ta' Mejju aħna diġa indirsajna dan il-punt. Xtaqt ngħidilkom illi fil-Koreper fil-12 ta' Ġunju ta' Presidenza ta' Irlanda kien hemm ftehim dwar dan it-test. Kien bidla tal-aħħar li kellha ssir minħabba kapacitajt ta' ispezzjonijiet, il-Kunsill ma aċċettax eh, il-fatti li dawn l-ispezzjonijiet kellhom ikunu bizzejiet fil sati membri. ma ħassejċ li kien zdija tajba li neblokaw il-proċess kollu minħabba nuqqas taqbil fuq kelma waħda. Il-negozjati issa mal-Kunsil ġew finalizzati naf fil preżenza Irlandiża hija kuntenta li tinkludi dana kollu fil-lista ta' suċċessi tagħha. Kena persona responsabbli ta' dan għal Kumitat ta' Trasport u konsekwentement nivvotaw fuq dan il-kompromess għada. Bekk naslu għal votazzjoni tal-ewwel qari fil-plenarja f'Ottubru ċala darba eh, l-esperti lingwistiċi ikunu eh, studjaw id-dokument. Is-sur fil osor punt tal-aħħar jiena xtaqt nifraħlek għal negozjati li saru u naħseb illi nistaw napoġġaw il-proposta fil-votazzjoni għada. Grazzi. Rapporteur fiktiv PPE, merci de votre contribution. Uh, Grazzi l-xidu Rapporteur għal dak il-kontribut. Għawn xatjoj li xie eh, nitkellem ma jidix li għal-kas mela naddu issa għal punt għaxra fuq l-aġenda. Dan huwa dibattitu konġunt fuq risoluzzjoni ta' bots u eżami ta' mistoqsija għal tweġiba orali u l-eżami tal-emendi kif kol eżami tal-abbozz ta' mozzjoni riżoluzzjoni. Niskalmu l-ewwel dwar saħħa sikurezza fuq il-post tax-xogħol. Il-koordinaturi tkellmu dwar dan waqt l-aħħar laqa u l-koordinaturi saqsewni sabiex natikom ehm, taqsira ta' situazzjoni biex ngħidu hekk. għanna l-istrateġija fuq is-saħħa sikurezza fuq il-post tax-xogħol u e, twassal mis-sena 2007 sal-2012 u aħna minna rapport e, f'nofs dan il-perjodu illi saqsejna sabiex din l-istrateġija tiġi imġedda. Dajn l-istrateġija temmet madwar sitt ilu u palissa il-Kommissjoni palis qed eh, tilab il-kliem biex ngħidu hekk. Nippruvaw jippruvaw duru l lewża ma indirizzaw xie sitwazzjoni kif suppost u ħana nħossu li din hija xi ħaġa verament importanti. Il-kriżi qed tkompli grava sitwazzjoni min iħaddem anzi, il-ħaddiema qed jaċċettaw sitwazzjonijiet li kieku eh, jippreferu ma jaċċettawhomx u dan ifisser illi s-saħħa tagħhom u s-sukrata tagħhom qed tiġi menta. Aħna rridu illi din tkun kemm jista' jkun fil-qosor u ċara. Għanna eh, fil-fatt eh, eżmet mistoqsija għal tweġiba orali u għana mistoqsija li ġieti sottomessa li l din hija mistoqsija għal-Kommissjoni qed insaqsuhom x'qed jiġri fil-konsultazzjoni pubblika x'inhu l-follow-ups segwenti. Inħossu li l-Kommissjoni qed eh, titlajja hawnhekk. u kunu nafu x'inhu xinu ma l-problemi eżatti nixtieq ikunu nafu għaliex din l-istrateġija mhux qed tiġi imġedda t minna għana eh, suspetti tagħna, pero nixtiequ u l-Kummissjoni tgħidilna i xinu ma l-problemi li qed jaffaċċjaw imma r ir u wkoll u din tmur lura tħares lura lejn l-isfont legali u leġislattiv tal-istrateġija u fil-fat eh, hemm dispjaċir illi l-Kummissjoni ħalli din l-istrateġija tiskadi. L-istrateġija mhux fil-fatt il-Kummissjoni mhux qed eh, timxi l qudiem U naraw ukoll il-messaġġi ta' riżoluzzjoni tal tal-2011, tal-15 ta' Deċembru tal-2011, u nuru koll dispiċi l-fat illi il-Komissjoni ma taċ kas tan din id-deċiżjoni. Il-koordinaturi ma jridux jerġa' jibdew dibattitu fuq il-kontenut. Nħossu il-Parlament pożizzjoni tal-Parlament Ewropew fil-fatt diġà ġiet negozjata u prezent adottata u meta votajna fuq ir-riżoluzzjoni tal-2011 aħna qed nippruvaw naddu messaġġ politiku, niġbdu l-attenzjoni u nixtieq nkunu nafu x'qed jiġi fil-Kummissjoni. Is-Sur Ori, grazzi ħafna, Sr. President, Naqina naħseb il dak li smajna bilna fuqu fil-passat u fil-fat għadna naqblu ma dan il-messaċ il-saħħa u s-sigurezza fil- jaqa taħt fil-fat responsabilta tagħna u dan il-qasam għanna setat b'saħħithom u ċari fuq dan il-qasam fuq livell Ewropew. Għandna nisroħġu regoli li huma vinkolanti fl-istati membri u diġà jeżistu regoli ta' dan it-tip. Jekk aħna ser noqogħdu neżitaw, ekkru qed nagħmlu ħażin, għandna bżonn indirizzaw dan it-ħassib l-iktar fis possibbli. Naf li moħan ixet nitlu f'dibattitu sostantiv bħalissa ma jistax tifhem kif daqqa waħda kemm daqstant emendi li ġew mresqa. ħafna mill-emendi li ġew mresqa issa kienu ta' natura lingwistika iżda naqblu bisħieħ mal-messaġġ li qed jingħata. Issa Alejandro Serkus. Serkas anzi. Aħna u koll naqblu ma dan l-approċ ressaqna xi emendi osra sabiex ikunu ċerti li kollox fi fil-kuntest tajjeb. Aħna ovvjament naqblu li m'għandniex nerġa' nibdew diskussjoni sħiħa fuq il-kontenut. Iżda, nixtieq nkunu nafu x'qed jagħmlu istituzzjonijiet eh, tal-komunitarji. Għaliex il-Kummissjoni hija assenti kompletament? Mhux qed titkellmu biss eh, dwar dan il-punt, il-Kummissjoni verament biex qed tieħu bis-serjetà l-obbligu tagħha għad-dritt tal-inizjattiva. Jiena naħseb illi dan il-kas partikolari juri moċċax qed jiġri fuq smoħrajn. Il-Kommissjoni manda lebda kwistjoni soċjali fuq l-aġenda tagħha parti il-apparti ix-xogħol għaż-żaza li qishom qed jużawha bħala tarka sabiex jiddefendu lilhom infushom minn attakki oħrajn u jew minn qasijiet oħrajn. Għalhekk għaliex il-Kummissjoni qed toħloq kull tip ta' skuża sabiex indirizzaw dan il-punt. Għadhom kif dew konsultazzjoni oħra fuq l-internet, għadhom kif nedew konsultazzjoni oħra. Il-Parlament u għaturi soċjali oħra diġa kienu involuti f'dan il-punt u issa erġa reġaw qed inedu konsultazzjoni oħra, konsultazzjoni fuq l-internet. Kulħadd jisejgħet l-opinjoni tiegħu, isu ma jinteressħomx eh, x'jaħsbu l-atturi soċjali u aħna l-Parlament Ewropew. Hemm ristruttura soċjali ġifieri jisu għaddej et jagħmlu l-almu tagħhom sabiex ma jaħdmu fuq xejn li għandu x'qasam mal agenda soċjali. Ġifieri naħseb illi f'dan il-punt issa wasalna li hemm problema bil-kontenut. Signor Lambert? Grazie, signor President. Taf illi aħna ridna l-kwistjoni tal-mistoqsija l-toġib orali dam niprezentawa bl-iktar mod ċar possibli. Dan kien l-approċ illi ħadna meta nivvutaw fil-rizoluzzjoni u, fil-mistoqsija li prezentajna għal toġib orali. Diġa edna xiridu aħra li jiġi inkluż eh, fl-istadji li jmiss tal-Strateġija Saħħa u Sikurezza fil post xogħol Issa wasalna għal kwistjoni politika ma fejn hemm xkiel u kif nistgħu nelbuh dan l-xkiel. Dan huwa l-approċċ tagħna, grazzi. Issa, Sinjor Hirsch, mbagħad nagħti l-kelma l-Kummissjoni. Grazzi ħafna. Għana dan id diskutajnieh fit-tul u għanna rapport tajjeb fuq il-qasam tal-saħħa u s-sikurezza minn l-kollegi tagħna mill-grupp tal-ħodor. U naħseb li qed nagħmlu dikilazzjoni ċara ħafna fuq dan il-suġġett. Ġifieri għannu għanna jkollna din il-mozzjoni riżoluzzjoni, għanna jkollna din il-mistoqsija għal tweġib orali li tiġi preżentata b'mod ċar. Aħna fil-grupp eh, liberali joġobna dal-approċ fuq żewġ binarji. Ma rridux niproponu bidliet oħra. Għaliex intom ħriġtu b'lingwaġġ eh, verament relevanti u ma naħsibx li għanna għalfejn nżidu ma dan eh, l-approċ ta' fuq żewġ binari. Għaliex nasab li nkunot niminaw l-affarijiet jekk noħorġu, jekk namlu suġġerimenti oħra ġifiri aħna natu l-appoċ tagħna likom. Issa, issa, ma kienu minnaħa tal-kommissjoni, anzi, għanna kelli miħor minna ta' komissjoni li nispera li spieganna għaliex in strategija la' biss għada inħolqot jew ġiet imġedda. Grazzi ħafna, jina nishtiq niskuza ruħi ħat tal-kollega tiegħi minħabba li kellha problemi bil- bil-ferrovja ma rnexxiex nasal fil-ħin, iżda qiser tkun qed hawnhekk sabiex qed informazzjoni dwar l-informazzjoni tiġi provduta lil ħaddiema iktar tard fil-ġurnata aħna ma nix xin jgħidu għaliex kifettu l parlament Ewropew għaddotta l-pożizzjoni tiegħu intom għattu l-Kummissjoni Ewropea fil-fatt neddiet konsultazzjoni pubblika kifettu intu fil-fatt u qed tiffinalizza eh, xi punti li ser nżidu fuq strateġija li kellna u mbagħad ser noħorġu komunikazzjoni xejn pubblika u komunikazzjoni smajt il-messaġġ politiku illi intom eh, tajtuna aħna ser ngħaddu dan il-messaġġ Iżda ma nistax intikom iktar informazzjoni fuq dan. Naseb illi ser ikun il-Kummissarju li jwieġeb għal fil-fatt għal messaġġ politiku. Grazzi ħafna, Iva, fil-fatt, għalhekk aħna iddeċidejna illi ir-res u mistoqsija għal tweġiba orali u rizoluzzjoni fil-plenari għax ovvjament eh, aħna favur eh, valutazzjoni tal-impatt konsultazzjoni pubbliċi. Iżda xi kultant nsibu illi il-kolleġġjat ta' kummissari jisib illi jew jikkonsidra il- konsultazzjoni pubblika pala skuża sabiex ma jagħmlu xejn. Issa nixtieq saqsi lil gruppi politiċi sabiex jagħmlu pressjoni fuq il-membri tagħhom ħalli kulħadd ikun hemm għal mistoqsija għal tuġib orali fil-plenarja. Issa naddu għal punt jahra ta' dalodu li huwa punt 12. Serin kuna tinħarsu lejn eh, ammont kbir ta' amendi ammont u emendi li kopri versi xuġġetti wisa iżda jider illi ir-rapporter mhux qiegħed hawn aħna Eh, edna li dan ser punt ser niddiskutuh fil-11, nispera tkun hawn sal-11, ser ikollna nieħdu pawza il-President tiskuża ruħa mal-kollegi u mal-interpreti li ser ikonna nieħdu din il-pawza ta' 15 minuta, grazzi.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 Chers collègues, je vous propose de prendre place parce que nous aurons besoin. Għanna bżon eh, nieħdu sib kull minuta. Kull minuta hija prezzjuża sabiex verament irnexxinna nwettqu u xogħolna. issa għal dan il-punt li jmiss fuq l-agenda, punt numru 12. Aħna ser inħarsu lejn l-emendi ta' kompromess illi huma marbuta mal forzar ta' direttiva 96 u 71 dwar l-impjieg tal-ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi l-emendi għal-rapport għal dan ir-rapport. Ġifiri nies illi huma impjegati f'pajjiż ieħor. Nixtieq qabel inkomplu nilqa' grupp ta' mistiedna li ġew hawnhekk iżuru il-Parlament. Is-Sinjora Ċuver, li taħdem mal eh, Ministeru tax-xogħol fil-Serbja u id-delegazzjoni li fil-fatt qed takkompanja nilqawhom hawnhekk. Nilqawhom fil-Parlament Ewropew. Is-Sinjura Jazlovjeska għandek il-kelma sabiex tippreżenta l-emendi ta' kompromessi inti fil-fatt sejjist. Grazzi, ħafna l tajba lil kulħadd. Min frar kienem, min frar fil-fat kienem laqat kull ġima tal-Shadow Reporter sabiex naħdmu fuq dawn l emendina bħala relatur kon piuttost miftuħa għall opinjot minnaħat tal-gruppi politiċi u Għalek hemm differenzi kbar bejn l-elementi ta' kompromess u r-rapport u l-elementi ta' kompromess fil-fatt ikkopru madwar design fil-mija ta' kollox ta' xogħol. U dan ma kienx faċli meta tikkonsidri li kien hemm 800 emenda, allura ma kienx faċli tilħaq bilanċ, iżda nixtieq ngħid li meta wasalna sabiex intemmu il-negozjati u diskussjonijiet il-soċjalisti deċidew illi jippreżentaw l-emendi ta' kompromess tagħhom. Huma kienu qalu illi huma ma jaqblux ma l-emendi ta' kompromess u ilhom jgħidu dan. Iżda l-emendi ta' kompromess tagħhom ibbażawhom fuq il-pożizzjoni inizjali tagħhom mingħajr lanqas biss bidlu kelma waħda provajna nilħu ftejim mal-Shadow Rapporter, pero s-soċjalisti irrifjutaw li kompru negozjati maħna. Għet nitkelmu dwar artikli 3 eh, 19 dawn it-tlieta huma l-iktar kontroversjali. Artiklu 3 fiħ lista sħiħa ta' emendi illi eh, jitkelmu dwar l-awtoritajiet. L-ewwel paragrafu jitkellem dwar kif il-gvern jista' jivverifika jekk impjieku fil-fatt legali. U irrid ikun hemm il-għażla ħielsa għal-verifika. Tlieta biss minn 27 stat membri għandhom impjiegi fuq ta' dan it-tip fuq skala daqshekk kbira u għandhom il-possibilità li daħlu għamendi ġodda u hemm lista siħa speċi ta' checklist sabiex jessiguraw illi ma jkollokx ħaddiem fals biex nejdu li qiegħed f'pajjiżek b'mod eh, fals. Għandek ukoll numru ta' regoli li jiġu applikati minn dak li kunet ħaddem, ħaddem hemm ukoll l-obbligu illi jiġu prezentati dokumenti, dokumenti li jiġu tradotti u li kunem persuni ta' kontat fil-entitajiet fil, soċjali. Zomu f'muħom da kollu bbażat fuq il-kazistika tal-ICJ. Ħafna mill-emendi li fil-fat ġew Kem ħafna emendi li ġew fil-fatt proposti għal dan l-artiklu nexxin noħorġu b'kompromess u dan fisser il lista ta' kontroll ser tkun iktar miftuħa u jistaw jiġu applikati miżuri illi jagħtu iktar odot jkun hemm mezzi ta' informazzjoni l komissjoni u l-Parlament Ewropew dwar dawn l odot il-ġodda jistgħu jiġu applikati. Irdu jkunu ġustifikati ġifri jridu jkunu qegħdin hemm sabiex jeħilsu minn eh, kemm sejħa letterbox companies ġifri kumpaniji illi eh, ikunu folot xintikom eżempju, inti ma tistax issaqsi għal daqs ta' zarbun ta' xaħat sabiex ta' sigura jekk fil-fat eh, kumpanija jiex eh, waħda valida jew le ġifiri il-sistemi ta' kontrol jisir kunu differenti, jiddependu fuq il-suq ta' xol lokali ta' dak il-post u ċerta hemm ċerta flessibilità fl-għażla tal-kriterji li jkun hemm li ġo applikati li tapplika l-erba kollha li qed jiġu proposti u jkun wista pis kemm għall-ispetturi ta' fuq su ta' xogħol kif ukoll għall-ħadiem anfushom. L-ispetturi kieku jkollhom għataw wisq ħin jaqraw id-dokumenti u dan ser biss ixekkel il-ġlieda kontra il- dwar impjiegi illegali jew folots Umbat artiklu 12 ħares lejn ir-responsabiltajiet iżda għabbażi ta' tal li ma jkunx hemm diskriminazzjoni rridu naċċertaw illi il-ħaddiema ikunu eh, fil-fatt il-ħaddiema jkunu protetti rridu li s-sistema ta' solidarjetà tapplika għal kulħadd u mhux biss għal dawk il-ħaddiema li qegħdin jaħdmu f'pajjiż ieħor. Issa, il-mekkaniżmu ta' solidarjetà li proteġi il-ħaddiema dak kien kompromess illi fil-fatt ġib CS me xadora partijos tu provajna nil-ħu bilanċ bej li nipproteġu il-servizzi li nataw u li nipproteġu u koll il-ħaddima tajna xi eżempji ta' kif nistgħu intejbu s-sitwazzjoni għal dawn ħaddim jaħdmu f'pajjiż ieħor meta nitkellmu dwar ispezzjonijiet f'artiklu 3 dawn l-elementi suppost qed jgħinu lill awtoritajiet relevanti sabiex jissiguraw li l-kumpaniji eh, ikunu fil-fatt kumpaniji veri mhux folot. Ġifieri hemm lista ta' fatturi li jistgħu jiġu użati sabiex inti issib il-dawk il-xollijiet jew l-impjiegi folot u hemm numri ta' miżuri ta' kontroll li jassiguraw li jkun hemm iktar protezzjoni għal ħaddiema u drittijiet tal-ħaddiema u dan jiddependi kollu fuq il-pajjiż. Issa l-kompromess li jmiss f'artiklu 5 dan iħares li id-dritt għat taħriġ mhux biss brabta mal-kondizzjonijiet fuq il-post tax-xogħol, iżda wkoll brabta ma l-elementi illi jiġu prezentati um, rigward ħaddiema li kunu li ikunu disonesti. Irrid ikun hemm persuna ta' kuntatt, irrid ikun hemm ukoll sit elettroniku nazzjonali fil-lingwaġġ tal ħaddim Ma nistax nifhem għaliex is-soċjalisti jridu jnaħħu din il-possibilità minħabba li qed nitkellmu dwar aċċess għall informazzjoni trasparenti. Huma qishom ma jridux illi jkun hemm aċċess għal informazzjoni tkun kompluta eh, dwar il-kondizzjonijiet tal-impjeg u tal-ħaddiema. Tal Issa, rigward l-autoritajiet kompetenti u l-kompromessi marbuta ma dan f'artiklu 6 natu l-possibilità li l-istati membri illi kollom skambju ta' informazzjoni fuq xi impjieg partikolari mingħajr ma jkun hemm dewmien. Ġifieri, rapportaċ minnaħa tal-autorità kompetenti ser tkun irrekordjata minnaħa tal-Komissjoni u jista' ikun hemm ukoll penali. Aħna ridna illi jkun hemm perjodu qasir ta' żmien artiklu 8 jitkellem dwar is-sistema EME e, illi fil-fatt titkellem dwar eh, skambju ta' informazzjoni li jsir mingħajr min. U dan itejjeb il-kooperazzjoni bil-ispetturi fuq eh, il-qasam tax-xogħol u din hi xi ħaġa li rridu it-trade unions. Issa, il-dritt illi inti tkun tista' tressa il-ment. il-ment il-kompromess illi kopri artiklu 11 iħares lejn id-dritt illi għandhom il-ħaddima illi resqu l-ment fuq nies illi ħadmu illi ma jkunux onesti u dan fil-fatt eh, dan huwa dritt irridu nħarsuh u japplikaw ukoll għal ħaddima li ġejjin minn pajjiżi terzi. L-istati membri għandhom ukoll obbligu li sejsu mekkanizmi illi jattu illi l-ħaddim għal possibilta li jirċivu fil-fat il-paga xirqa. Jina ma nistax nifhem għaliex li soċalisti ma ridux xi ħaġa speċifika fuq dan il-punt. Għaliex Inkella dan kollu ser iseħħ fisem il-ħaddima qed nirreferi hawnhekk għal benefiċċji. Dan huwa l-unika mod kif nistgħu nipproteġu id-drittijiet tal-ħaddiema u dak huwa dak li rridu nagħmlu f'din id-direttiva. Issa, rigward responsabiltajiet il-kompromess li jaqat taħt artiklu 12 jobbliga l-Istati membri illi fil-fatt adottaw sistema ta' dan it-tip għal ħaddiema rilokati Pruvi ċertaw il dan ħaddiema jibbenefikaw mill-istess eh, drittijiet u protezzjoni li kollum ħaddiema oħrajn. Aħna nafu għabbażi tal-esperjenza tagħna illi l-odot li nistgħu nużaw l-odot ta' responsabilta mhux dejjem eh, li għandna mhux dejjem huma perfetti. U dan jista' jwassal għal penali illi kapaċi jispiċċaw fuq il-budget tal-istat. Aħna rridu illi jkun hemm dispożizzjonijiet nazzjonali iktar stretti, iktar ibsa u fil-fatt dan huwa li jridu trade unions ukoll. Issa, applikazzjoni transkonfinali tal-penali hemm regoli sempliċi li ħarsu lejn kif jistaw jiġu applikati dawn il-penali transkonfinali. L-istati membri fil-fatt għandhom l-obbligu illi japplikaw sanzjonijiet anka jekk ma jkunem l-ebda dispozzjoni għal-jom fil-liġi nazzjonali. Dan huwa l-unika mod kif aħna nistgħu naċċertaw illi jekk ikun hemm qed iħaddem mod illegali fil-fatt ikun dan jiġi ikkastigat. Irrid li jkunna ċertezza u ċarezza. Huwa għalhekk illi ma nistax nifhem x'qed jiġri hawnhekk f'ċerta każijiet qed ngħidu li din id-direttiva mhix ser tapplika ser ikoll ser ikonna nizaw regoli mandom xieqsma din id-direttiva. Imma nistax nifhem dan it-tip ta' lingwaġġ, dan it-tip ta' tfassil. Ser ikun diffiċli sabiex nifmu jew naqblu mal-soċjalista ma' soċjalisti ma' l-opinjoni tagħhom. Dak li qed jissuġġerixxu huma l-Unjoni tkun qed ċedi l-iskambju ta' informazzjoni aħna rridu li kun nistgħu napplikaw sanzjonijiet u kontrolli fejn huwa suppost fejn huwa meħtieġ. ma nix ninsew illi hemm kumpaniji li fil-fatt liġi. Iżda il-maġġoranza ta' dawn il-maġġoranza tal pajzi xorta jaħdmu b'mod sew. Il-ħadima fl drabi jintazlu għal eh, impjiegi barra mill-pajjiż, speċjalment meta kuna nitkellmu dwar aġenziji temporani huma jużaw din il-lażla ta' spiss, jażlu ħaddiema ta' posta li ħadmu f'pajjiż terzi. Speċjalment kun nikkonsidraw pajjiżi bħal Franza u l-Ġermanja, Issa rigward il eh, punti ta' kuntatt. Skont l-evalwazzjoni tiegħi il-proposta il l-mresqa mis-soċjalisti ser tmur lilin minn dak li huwa meħtieġ. Il-persuna ta' kontat tkun qed tmur lilin mill-ftemiet li għandna u dan ser iwassal kieku għal ħafna eh, diffikultajiet, speċjalment meta tkellmu dwar il-liġi kummerċjali. ċerta kumpaniji għandhom rappresentanti autorizzati illi jistaw fil-fat jiffirmaw f'temit ta' dan it-tip iżda oħrajn m'għandhomx. Fl-involviment tal-Unjoni, f'pajjiżi it-trade union saru iktar importanti mid-disajnijiet l-hawn kien hemm ċerta tibdil mill-1990 li lawn. Skont dawn il-proposti ħajkun hemm għodot sabiex dawn it skunu likt ikunu l-atturi ewlenin sabiex jiffaċilitaw ir-relazzjoni bejn il posta bejn il-suq tax-xogħol u l ħaddima Meta nieħdu konsiderazzjoni l-pożizzjoni diffiċli tal-Kunsill, il-Parlament irid joqgħod attent li joħroġ biftajim li jkun bilanċat, b'rapport ikun bilanċat li jkun konsiderazzjoni l-opinjoni tal-imsieħba soċjali kollha. Ninsab ċerta illi il-kompromess illi l ħakna ser jinexxielna sar jgħinna anzi eh, nilħu il-bilanċ li u meħtieċ. Grazzi ħafna lill-Sinjura Rapporter ħalluni eh, nisħa fuq eh, regola importanti ta' dan il-Parlament. Meta kunu qed ninegozjaw u eh, nkunu qed nagħmlu l-ewwel qari mhuwiex mhijiex prassi tajba għall-Parlament Ewropew illi nippruvaw namlu tajjeb u nippruvaw nkunu flessibbli sabiex nakkomodaw lill-Kunsill. Aħna kolleġislaturi bħalhom u qed nirrappreżentaw u ġejna eletti mi ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk aħna rridu nifmu illi fl-ewwel qari m'għandniex għalfejn nantiċipaw pożizzjoni li ser eh, eh, tadotta stat membru li ser jadotta stat membru partikolari f'pożizzjoni iktar l-qoddim. Ma nistawx u ma nix namlu dan. Meta eh, kull meta nitkun sil għana nifmu dan il-punt, li aħna kolli ġizlaturi bħalhom. Fil-fatt, meta morru il-trialogu, mux tal-li għana nħarsu niproteġu l-pozizjoni tagħna, anzi għanna morru nippruvaw ftit lin bħala tattika din. Eh, jiddispjaċini li dejjem ikoll inqgħod infakkarkom dwar dan il-punt. Iżda wara li smaj dak l-intervent eh, jien ħassejt illi kien essenzjali illi niġbtilkom l-attenzjoni ta' dan kollu għaliex kieku xikun il-punt li jkun hemm Parlament Ewropew jekk aħna noqogħdu nippruvaw nakkomodaw u nieħdu ħsib it-ħassib li għandu l-Kunsill f'dan l-istadju tant bikri. Aħna maħniex rappresentanti tal-Istat membri, ġejjin minn fejn aħna ġejjin. Grazzi ħafna, issa Issur uh, Hughes. Grazzi ħafna, Sr. President, jenna nixtieq nirringrazzja l-rapporter għal-ħidma kbira tagħhom issa ilha dejja li issa ilha dejja diversi xhur. Aħna tul il-proċess ta' negozjati esprimejna nuqqas ta' kuntentizza tagħna bil-mod kif kienu qed jevolvu ċerta kompromessi b'mod partikolari artikli 3 u 12. Fil-fatt fl-aħħar però ma irnexxilniex naslu għal ftehim U għalek ħassejna il-bżon li resqu emendi separati uh, fuq dawn l-tlet artikli tant importanti u fil-fatt issa għana zewċ settijiet ta' emendi u dimna għal-vot għal-tada. Aħna provajna nkunu kemm jista' jkun ċari u nresqu proposta illi tiżgura l-implementazzjoni ġusta u uh, Eh, tajba xirqa tal-direttiva tal-96 barra 71. Dan kien il-punt kollu ta' din id-direttiva illi tipprova tirranġa it-taħwit kbir illi kien hemm uh, anka bażi tal-sentenzi li ħarġu mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Għalhekk provajna nintroduċu kemm jista' jkun ċertezza legali Pero jiddispjaċini illi uħut mill-proposti tal-rapporters s-seri waslu għal inċertezza legali flok ċertezza legali u flok man tejbu situazzjoni ser nkunu qed eh, nitfawa aktar lura. Per eżempju, proponejna artiklu 1 a sabiex namluwa ċara il rabta li għandha din id-direttiva ma' direttiva dwar il-liġi tal eh, dwar il-liġi skużawni tal uh, trade unions u xieqa taħt id-dispożizzjonijiet tal uh, eh, ta' dispożizzjonijiet pubbliċi uh, artiklu 3-10 tal-direttiva 96 barra 71 kien importanti illi nizlu din f'din id-direttiva tagħna għawek illi ma kienx prezenti fil-test oriġinali tal-rapporter. F'artiklu 11 irridu nħarsu il-modell tana. Fil-fatt eh, ħarġu uħut minn dawn id-djufijiet u rridu neliminaw dawn din inuqqas ta' ċertezza. F'artiklu tlieta rridu niżguraw illi l-ġerarkija ma tiġ tiġi applikata fil-każ eh, sempliċement f'każ ta' posting. Ġifieri li provajna nagħmlu huwa appuntu nżidu iktar ċertezza legali fil-emendi li ressaqna. F'artiklu 3 disa u 12 għal darboħra nħoss li t-test illi ressaqna eh, jista' jinqara b'mod ċar ħafna, artiklu 3 huwa kif aħna nistgħu neliminaw l-abbuż u hawnhekk eh, ressaqna definizzjoni ċara ta' xandu xiġri f'każ ta' abbuż ta' din id-direttiva. Xtaqna lista miftuħa f'artiklu 3 U nixtieq ngħid li fit-test ta' rapporter, jew il-test ta' kompromess imersaq mir rapporter, hemm lista miftuħa iva, iżda mbagħad fil-paragrafu ġdid eh, ġifieri paragrafu 3a ġdid, jgħid illi eh, jista' jkun hemm illi dan ikun eh, ċekjat mill-awtorità kompetenti ovvjament li jrid ikun mhux diskriminatorju, se jrid ikun ukoll ġustifikat. U dan wasalna għal ċerta diffikultà. Min jiddeċiedi x'inhu ġustifikat u proporzjonat. Dan wassal għal darba oħra għal inċertezza legali. U barra minn hekk jkun hemm possibilità illi meta jkun hemm lista miftuħa din eventwalment tinala. Ejja niftakru eh, fil- eh, prinċipju tal- eh, proporzjonalità. Dan huwa punt importanti ġifiri f'artiklu 3. Fl-istess paragrafu kombinazzjoni, il-rapporter jitkellem dwar il-bżon il dan eh, dawn l ikunu għad eh, dispożizzjoni tal-pubbliku fuq il-website. Jina ma nistax nifhem Eh, iwa f'dinja ideali, iwa jkonna pozizjoni fejn konna eh, websites nazzjonali uniċi, pero essa nsabu ħafna li l-imminek u għalek rridu naħdmu bli għanna fidejna u bil-fat li jem ħafna websites. Ma nafx kif ser eventualment jaħdmu eh, dawn il-websites uniċi f'pajjiżi bħal Ġermania per eżempju. Issa, f'artiklu 9 Għawek, tlabra li kunem eh, asma bejn iż-żewġ eh, bejn dan l-artiklu. Inħossu li dan huwa approċ sen, sen li għamil sens u eh, għawek għanna set prinċipali un bat set li jitħola diskrezzjoni tana. Uh, F'artiklu 12 għawek privajna nistabilixxu regoli ċari għal responsabilità tal sottokontratturi nittama illi l-istati membri ser jaqrawa u jappoġġaw dan. Nishtiq uh, eh, nejt illi għawek ħdimna ħafna viċin mal-ETUC u anka mal- mal-FIUC u fil-fatt il- il-Federazzjoni um, il federazzjoni tal kostrutturi hija favur eh, dan l-artiklu 12 kif modifikat. Ista, eh, nishtiq intem punt illi għajem s-sur ori eh, fil-flaħar l-qatana illi dwar il-ħames tijem avvis minn qabel meta jkun ħa eh, li appuntu jrid tkun hemm dan l-avvis ta' ħames tijem sabiex eh, sir tsir eh, tiswija taħt din it-tip ta' garanzija. Jiena fil-fatt għamilt riċerka tiegħi u fid-direttiva oriġinali f'artiklu 3 tnejn tad-direttiva oriġinali nerġa' ngħid m'hemmx dan hemm fil-fatt eh, il-limitu ta' tminti jiem eh, ġifiri naħseb dan il-punt qed jiġi iċċarat. Dak kollox, Signor President. Grazzi ħafna, issa Sinjor Nadja Hirsch. Grazzi ħafna, Sinjor President. Ippermetti li nibda billi nirringrazzja l-rapporter kien ħafna laqat, laqat twal ħafna u wasalna għal produzzjoni ta' ħafna karti minn mix-xogħol tagħna. Kien tassew ammont kbir ta' xogħol illi għamlet is-senior rapporter u għal darba nixtieq eh, inwassal il-klim ta' tifir tiegħi għal ħidma tagħha. Il-kolka maħna konna nafu illi opinjonijiet vasti u differenti u kien ser konna namlu sforz jekk nixtiequ nastu għal pożizzjoni unika. Sa fejnder li jiena eh, eh, ħassejt li rapporter kien, il senjura rapporter kienet eh, miftuħ ħafna għal kompromess sa mill-bidu net. Fil-fatt, inizjalment kien hemm ċerta punti fermi illi fuqhom ma xtaqux jiċċaqalqu, imma eventwalment sibna kompromess. U appuntu dak huwa eh, l-idea u l-kunċett ta' kompromess li tipprova ssib soluzzjoni li kulħadd jista' jaċċetta. U għalhekk eh, mm, mhijiex xi ħaġa li spiss tiġri illi ikonna żewġ settijiet ta' eh, emendi naħa mm, minn żewġ gruppi politiċi u wara ħafna sijat ta' xogħol naħseb huwa ta' dispjaċir illi jkun hemm żewġ settijiet ta' emendi iżda dik situazzjoni sitwazzjoni u nittamaw illi għader nixilna nilħu pożizzjoni eh, pożizzjoni komuni għal grupp tiegħi għal liberali inħoss illi huwa importanti illi nżommu s-suq tax-xogħol eh, tal-impjiegi Ewropej f'postu ma nixtiqux nersqu lejn il-wisq protezzjonizmu. Issa dwar il-proposti imres għamil SNT, intom qed issejħulhom proposti li jersqu għal u jippruvaw jiksbu eh, ċertezza legali, nanħossu huwa protezzjonizmu żejjed li qed tagħmlu hawnhekk huwa appuntu tisħu fuq dan il-protezzjonizmu għalhekk aħna ma nistgħux naqblu magħkom. Il-konċett tal-website ġim għajem, naħseb li dan huwa punt li tqajjem sam il-bidunet li hu importanti huwa illi l-informazzjoni li titpoġġa eh, fuq website tkun ġusta, tajba, ċara. Bat jekk din titpoġġiex fuq website unika għal pajjiż partikolari dik hija storja oħra Però l-importanti illi ikonna informazzjoni tajba, ġusta. U bat il-kwistjoni ta' lingwi, din ukoll hija importanti. U semmit f'diversi artiklu, importanti illi il-ħaddiema ikolla aċċess għal informazzjoni illi hija bil-lingwa li jistgħu jifmuwa. U da kollu li jiffirmaw jifmuħ eżattament. U għalhekk aħna ifukajna ħafna sabiex nizguraw illi ikun eh, l-informazzjoni disponibli f'ħafna lingwi. Nafu li l-Inglisi għal lingwa franka u dan għandu jitkompla um, fis-settur f'dan is-settur u fuq meda twila ta' żmien eh, minna ħaddem sir kollu jirra, sir kollu jadattal din is-sitwazzjoni. Dwar artiklu 9 il-test ta' kompromess huwa hija verżjoni eh, ħafna aktar dajfa ta' dik oriġinali, però nistgħu naċċettawha. Għalkemm naċċett nifmu illi hemm eh, il-bżonn tal-flessibilità, inħossu illi memx għalfejn immorru l-lin minna, kax nkenu kunu etners u għal-darbohra lejn il-protezzjonizmu. Artiklu 12 nħossu li rapporter wasal għal testa kompromess eccellenti u naħseb li l-istat membri jistaw ikomplu jużaw sistemi li għandhom uh, eh, palsa. Madana kollu jrid ikun hemm obbligi fuq l-istati membri Iżda il-miri ġew definiti b'mod ċar ħafna sabiex niżguraw illi l-ħaddiema jitħallsu, illi jitħallsu servizzi ta' sigurta soċjali, il-miri huma ċari, issa tinħalluha fidej l-istati membri li jiddeċidu kif ser jiksbu dawn il-miri inħossu illi fuq livell globali, illi b'mod ġenerali nistaw uh, nappoġġaw it-testa kompromess l-resqet is-sinjura Rapporter u nittamaw illi għada l-vot ikun wieħed pożittiv sabiex fin-negozjati mal kunsill konna pożizzjoni ċara, ferma, u nafu li dawn in-negozjati mhux ser ikunu faċli għaliex fil-kunsil stess hemm ħafna opinjonijiet differenti. U għalhekk huwa importanti li aħna bħala kumitat ikonna opinjoni ċara u waħdanija. Grazzi. Grazzi ħafna Isabel Schreiter mbagħad is-Sinjura is-Sur Handel. Però kollek qabel ma nkomplu. saret, saret osservazzjoni dwar prezentazzjoni tal, tal kompromess. Nixtieq infakkarkom illi intom ressaqtu serje ta' emendi ta' kompromess illi kienu fuq il-voti kollha minkejja l-fatt illi il rapporter il nifsu fil-fatt kien is-sur Castello dwar il-fondi għal persuni liktar fi, liktar fi problemi u f'pożizzjonijiet bħal kustjonijiet bħal dawn, situazzjonijiet bħal dawn, fejn aħna għanna pożizzjoni eh, ċara ħafna, eh, u ma jistax jifhem kif dan qed isir. Issa naddu għas-Sinjura Schreiter. Grazzi ħafna, Signora President. Fil-fatt, l-aħħar kumment li smajt iwassalni biex ngħid illi n-negozjati kienu tassew eh, kostruttivi u tassew nafxet ngħid minnaħa ta' rapporter, l sinjura rapporter dejjem kienet lista li tkun flessibli u rajna u koll livell oli ta' kooperazzjoni minnaħa ta' kullħat. Salaħar aħħar laqatana konna qed nipruvaw naslu għal kompromess konġunt kien diffiċli ħafna però f'artikli 3 u 12 u fl-aħħar mill-aħħar ma irnexxulniex naslu għal kompromess konġunt iżda kull min eh, kien prezenti f'din il-laqa kien lest sala ħarnet illi jiddiskuti dawn tlet artikli 3 u tnax u jiprofa jisir kom sib kompromess, iżda sfortunatament dan ma kienx possibbli. U għalek illi il eh, kompromessi alternativi tresqu u dawn ma nistawx nerġaw ninnegozjawhom. Ġifieri, mem ma kienx hemm il-possibilità illi namlu diskussjoni u nerġaw nippruvaw ninnegozjati biex naslu għal kompromess konġunt. U lanqas ma kien hemm il-possibilità illi ikonna kompromess wieħed għal menu għal artiklu għet minnom. Lanqas da ma kien possibli. Ist, u minħabba li dan ma kienx possibli aħna l-ħodor kellna naslu għad deċiżjonijiet tagħna dwar kif eh, għanna nafacċaw din is-sitwazzjoni tassew diffiċli. Aħna għanna il-pożizzjoni tagħna fil-fatt aħna ressaqna il-verżjoni tagħna bħala ħodor u intużat bħala eh, linja gwida għan negozjati tagħna. Il-verżjoni tal-ħodor ser tiddetermina kif aħna ser nafaċċaw u x'ser nagħmlu mill-kompromessi li għana tibna. L-idea tagħna kienet li konna biċċa leġizlazzjoni li effettiva u illi taħdem meta naslu għal livell ta' għal fażi tal-implementazzjoni. Aħna għanna suq intern miftuħ u il-leġislazzjoni qed tipprova tiġi mfassla sabiex ikun hemm regoli preċiżi għal dan is-suq intern u dan huwa tassew importanti għaliex iridu nagħmluha ċara x'inhuma id-drittijiet tal-ħaddiema f'dan is-suq intern dan huwa punt essenzjali għalina l-ħodor. Punt ieħor importanti huwa illi hija kompetenza tal-istati membri. Dani dik li tgħid id-direttiva l-istati membri iridu jistabilixxu il-drittijiet bażiċi tal-ħaddiema u l-investigazzjoni trid tibqa' b'mod liberu għaliex jekk il-flessibilità ma tkun xemmek, sabiex dawn ir-regoli ġu adattati, allura ma jkunux regoli effettivi u dan jagħmel ħsara il-ħarsin tal-ħaddiema. U aħna għalek tal-opinjoni illi f'artiklu tlieta irid kollha biżejjed flessibilità sabiex nadottaw għal ċirkustanzi fil-evoluzzjoni tagħhom. Dan hu l-unika mod kif ikonna leġislazzjoni tajba u għalhekk li aħna kontra eh, illi imbidlu il-direttiva oriġinali nixtieq nkomplu b'sitwazzjoni skont kif qiegħda stabilita fit-trattat. U um, Dawn huma il-prioritajiet illi stabilixxew il-mod kif aħna ħarisna lejn iż-żewġ setijiet ta' kompromessi. U, wara li nam wara li ħarisna lejn dawn il- um, il-żewġ settijiet fil fat ta' ta' emendi għamilna l-votazzjoni tagħna u sibna x'ħad tkun il-pożizzjoni tagħna. Però nħoss li qatt hemm lok ta' flessibilità ta' titjib għaliex f'artikli diffiċli bħal bħalmuha bħal per esempio artiklu 9 għanna situazzjoni fejn għanna bżon lista miftuħa fejn ma rridux nistabilixxu Eh, obbligi partikolari. U għalek naħseb illi tamin ikollu lista Samin ma jkollux anzi lista bil-kalma xell, li ta' meħsara. U din ħat tibbaza u kol ħat tinfluenza jekk artiklu 5 ta' direttiva oriġinali jinżam xewle. Il-kelma illi jishtiqu eh, liberali, il-kunċett li fuq insistew liberali mhuwiex wieħed prinċipali, però rridu xorta neżaminaw u naraw kif l-iskambju ta' informazzjoni fiħdan l-istati membri eh, sir dan ġi kopert minn artiklu erba ta' direttiva oriġinali dan huwa punt li nistgħu nappoġġaw, però jekk indaħlu il klim in advance bl-Inglis, naħseb li nkunu qed nikkomplikaw is-sitwazzjoni għaliex ma jagħmilix ċar kif stat membru għandu jirreaġixxi. U naħseb li dan din tkun problema. Eh, naħseb illi minar dan il-klim, minar dawn iż-żewġ kelmiet, però Eh, l-affarijiet tibqaw tajbin għaliex eh, skont artiklu 4 ta' direttiva oriġinali għana nistaw naħdmu tajjeb jekk appuntu jibqa' dan artiklu 4 minħabba l istati membri għandhom jiżguraw li jkun hemm biżejjed informazzjoni sabiex appuntu l-istati membri jkunu informati biżejjed. U din hija xi ħaġa illi eh, l-Kummissjoni għandha tisħaq fuqha. Iżda jekk nagħmlu bidliet ta' dan l-artiklu ma jagħmlux sens. Dan huwa punt prinċipali. U dan jaffetwa se jaffetwa il-mod kif aħna pala, pala grupp l-ħodor ser nivvotaw. Huwa punt essenzjali. Bat artiklu 3 inħossu illi l-pozizjoni illi wasal għalija il-wara uh, negozjat il-rapporter hija aħjar ser toħloq iktar uh, ċarezza fil-rigward tar regoli u għalek aħna nappoġġaw il-pożizzjoni tar-rapporter dwar artiklu 3 għaliex inħossu illi l-alternattiva għandha djufijiet, uh, nuqqasijiet fil-rigward tal-aspetti legali. Artiklu 12 Għawek eh, għandinejt, ta' minn meħet jgħid illi għamilna il-rapporter, sim rapporter għamlet ħafna sport sabiex sip eh, pozizjoni tajba. Iżda jekk politikament kolli ngħid li mija l-aħjar biċċa naħseb illi jkun aħjar jekk fil-każ ta' responsabilità ġenerali, general liability, eh, hija aħjar fil-fatt il-pożizzjoni rigward dan tal-rapporter minħabba puntu il negozjati illi għadina minnhom u dawn ser influenzaw il-vot tagħna. Naħseb illi il-vot ta' għada eh, ser ikun għed kaotiku sfortunatament, però nixtieq nerġa' nenfasizza illi dan il-kaos m'għandux x'jaqsam xejn u mux responsabilità tar-rapporter xi għamlet l-almu tagħha. Grazzi. Thomas Handel, et puis ensuite on en viendra au... Thomas Handel, voilà. Niġu għal kelli ma li mumiex il-shadows. Grazzi, President. Dawn it-tipi ta' direttivi ma meħtieġa biss. Meta nindunaw illi direttiva attwali mhux qed taħdem biżejjed biex tħares id-drittijiet tal-impjegati u għalhekk irridu ntejbu l-affarijiet. Il-Kummissjoni ppreżentat sitwazzjoni għar għal kondizjoni tal-impjegi u wara ħafna negozjati twal ma' rapporter aħna tal-fema illi kompromessi tal-rapporter mumiex bizzejiet hemm numru ta' punti li xtaqt inqajjem l-ewwel net dwar paragrafu 3 it-tri rumani wieħed aħna nħossu illi dan il-punt mhux ċar hawnhekk qegħdin ngħidu illi fil-pajjiż ospitanti ir-regoli ta' impjiegi tal-pajjiż jiġu applikati Aħna nħossu li din miex ċara u miex bizzejiet. Speċifikament għaliex il-pis tal-evidenza taqa jew jaqa fuq l-impjegati. U l-ħaddima mumiex situazzjoni attualment jew fil ġejjini illi jagħmlu hekk. Bekk neħtieġu aktar kjarifika. Artiklu 9 sam il bidunet Hawnhekk aħna konna kontra notifika jider li din il-ħaġa nbidlet iżda nħossu li din għat mhix biżejjed, aħna nixtiequ lista miftuħa għaliex. Għaliex dan huwa l-uniku met, ġifiri lista bħal din biex niżguraw li bidliet fil-ġejjieni fuq is-suq tax-xogħol ikunu jistaw eh, jimbidlu skont il-każijiet tal-pajjiż. Aħna nafu illi hawnhekk fil-Parlament Ewropew li kieku kellna noħolqu regoli ġodda kull darba nbasslu eh, situazzjoni totalment diffiċli u allura tali mekanizmi ta' kontroll għandhom japparaw kif jista' jkun dejjem tajjeb ovvjament l-aqwa mod u anke li jkunu jistgħu jiġu implementati mill-Istati Membri. Bekk, discrimination free u reasonable dawn il-kliem għalija mhumiex tant ċari. Issa, dwar il-responsabilità ġenerali, general liability, ma ux naraw li din il-ħaġa jissir aktar dajfa. Dak li għanna bħalissa mux biżejjed, għanna insaħħu dan il-punt. U mhux inħallu kollox fi stat inċert biex bekk nkunu nafu kif jevolvu l-affarijiet fil-ġejjini. u hemm riskju illi s-situazzjoni għatwali bekk tiddajjef. Għadġi neqreb għal kompromessi alternattivi ehm, minn dawk eh, li huma mresqa mill-rapporter. Sfortunatament. U Wieħed mill emendi li aħna rressaqna intilef, iżda nitamaw li dana jiġi inkluż Artiklu 12 dan, emenda brabta ma' artiklu 12, emenda li batni qabel l-iskadenza, iżda nafu li xikultant għanna fariti jista' tilfu. Pero xtaqt snajt li l-gruppi illi ikunem emenda oħra li tkun ġejja mill-grupp tagħna. Grazzi ħafna President. Grazzi, issa ngħaddu għal kellima l-oħra. Jekk joġobkom. Eh, intom għandkom inqasim mix-shadows. Sajja u Thomas Mann. Grazzi, President, nitkellem fil-lingwa tiegħi għaliex nista, grazzi l-Segretarjat għall-interpretazzjoni. L-ewwel net, grazzi li rapporteur kif ukoll ix-shadows illi ħadmu għal xhur biex isibu pożizzjoni komuni. Għalhekk hija ħasra li fi xġimat li għaddew rajna li għanna żewġ gruppi ta' kompromessi li forum se nivvutaw għada. Fil-fema tijaj, dana jibat il messaċ il-ħazin, situazzjoni fejn il-vizjoni komuni f'dan il-komitat huwa li l-implementazzjoni ta' din id-direttiva teħtieġ illi tiġi imtejba, speċjalment għal dak li għandu x'jaqsam dispożizzjonijiet li ma jiġux imħarsa u anki brabta mal-abbużi. Issa, l-artikli dwar id-dritt ta' informazzjoni 4 u 5 u dwar l-artikli 6, 7 u 8 dwar l-amministrazzjoni u kooperazzjoni jina nittama u tassew nishtiq nara illi matul il-lejl nkun nistgħu nsibu kompromess. Hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar proċeduri amministrattivi u dritt ta' informazzjoni. Ma jistawx dawn ikunu kwistjoni tant politiċi. Kif eh, spjegaw ix-shadows artiklu 19 u 3 huma eh, l-artikli li huma tant jaħarqu. Artiklu 3 abbużi u nuqqas ta' konformita ma' dispożizzjonijiet. U importanti illi naraw illi il-rikonoxximent tal- eh, post relokat ikun jus pala, ikun, ikun jista jiġi deċiż pala wieħed li ma jkunx fals. U allura jiena xtaqt nisħaq hawnhekk illi il-kumitat il komitat il kumitat għajjem kwistjonijiet pal kumpaniji folots li kien sejħa mailbox companies u persuni li jaħdmu għarrasom li jkunu dizonesti dan abrabta mal proposti oriġinali un bat il-kontrolli nazzjonali. U importanti li nżommu lista miftuħa sabiex amministrazzjoniet nazzjonali kunu jistaw jużaw mezzi differenti biex jaraw kemm eh, il-kollokazzjoni tkun ġenwina il-proċedura nazzjonali eh, tkun eh, ġustifikata, proporzjonala u ma tkunx diskriminatorja. L-interpretazzjoni ta' dawn il-kliem għajjem xi tħassib. U allura għanna jkollna ċertezza u ċarezza fuq l-interpretazzjoni. Biex bekk amministrazzjoniet nazzjonali kollhom l-istess imġiba ma' kumpaniji nazzjonali l istess mod eh, kif jitrattaw il-pajjiżi terzi. Il-rekwiżiti m'għandhomx jitpoġġew fuq kumpaniji barranin, rekwiżiti li mbagħad ma nsibuhomx applikati għal kumpaniji nazzjonali. Għaliex inkella nkunu qed nieħdu miżuri protezzjonisti. Inkella il-Kummissjoni ta' sew se jkollha eh, tip ta' lotterija biex tara fejn dawn l-elementi amministrativi mhux diskriminatorji jew le. Imbagħad artiklu 12 qegħdin noqorbu lejn uh, eh, situazzjoni fejn il kompromessi imbidel, iżda xorta waħda se jkonna tal-waqt 28 stat membru u 8 biss għandhom xi tip ta' responsabilità brabta mal-ħaddiema u allura l-approċċ nazzjonali huwa dak li jiena nippreferi u id-direzzjoni għandna naqdu. Grazzi. Grazzi. Richard, umbat Anna. Thomas Mann, Richard Falb, ċabawri, l-onorvali ċabawri, aktar, kellima li xtuq jom l-intervent? Le? Tajjeb, mela. Thomas Manik joġbok. Grazzi, President. Min xi daqqiet wieħed jiltaqa' ma' sitwazzjonijiet diffiċli, il-kol kemm aħna nixtieq nkunu popolari. Nittu pjaċir meta ngħidu illi iva għandna linja ċara. Elizabeth femet dan mod ċar, kulħadd sema dan mod ċar. Iżda mhux se jkun linja ċara dan il-mod għaliex hemm pożizzjonijiet differenti fih dan l-istess gruppi. Nadja, naqbel miegħek f'ħafna affarijiet, iżda meta tajt illi qegħdin nippruvaw noħolqu protezzjonizmu, le, ma naqbilx. Nixtiequ li nkun nistgħu naħdmu mod effettiv, nqisu l-evoluzzjonijiet u nqisu ħafna punti differenti biex kollox jimxi kif suppost. Dana kien il-qofol ta' xogħolna. Grazzi li shadows kollha għaliex u maħat tajjeb ħafna sabiex eh, nersu airplane xulxin. Meta Elizabeth tajt li tibza li sekonna vot koatiku kaotiku għada, Iva. Ikun ħjar, forsi, jek nipposponu dana kollu, għalix. Impozizjonijiet tant huma differenti. Kenna il-konferenzi stampa konġunti, tentattivi biex ikun hemm emendi konġunti, tant kien hemm negozjati importanti. Iżda li ngħidu mbagħad illi għandna kompromess bej A u B ma nafx. Tlieta E pereżempju soċjalisti ġesqu illi l-istati membri jkun jistgħu japplikaw kriterji li ħossu li huma meħtieġa u mhumiex diskriminatorji nista' naqbel eh, ċertament ma dan. Mbagħad l autorit kompetenti jridu jikkonfermaw dawn mbagħad eh, ħaġa tkompli tkompli. Ntqal ukoll li rridu li lilin mill-aspett ta' notifika u din tinbidel f'informazzjoni. Dan huwa pass kbir ħafna. Naqbel ma dak li qalet Elizabeth fi sem il-ħodor. Illi rridu konna listi msuħin u rridu nżommu l-informazzjoni. Jekk dana kollu jinbidel minn qabel, allura se jinbidel kollox. Għandna esperjenzi differenti, situazzjoni differenti fil stati membri, hija xi ħaġa li rridu naċċettaw. Naħseb li huwa importanti ħafna li ma nibbatux il-messaġġi ħżiena hawnhekk. Irrid konna riżultat tajjeb. L-esperjenza tiegħi hija li kemm il-darba aħna edna li irridu nevitaw votazzjonijiet ta' konflitt bejn żewġ pożizzjonijiet, xi kultant però dan mhux possibbli. Artiklu 12 huwa eżempju. Mela, perspettiva Ġermaniża ma sif li kompatibbli mal situazzjoni fil-Ġermanja, se bis stati membri għandu jagħmlu l-almu tagħhom sabiex jisibu soluzzjoni. Mhux ikun stati membri illi jordu u ma joffru soluzzjonijiet. qegħdin jifmu illi eh, se jkollna dawn il-votazzjoni fuq pożizzjoni differenti, nistgħu ngħidu li nieħdu l-opportunità biex forsi nieħdu aktar ħin eh, u nifvotaw aktar il-qudiem għaliex aħna se nivvotaw fil-plenarja minn tal-inqas Settembru. Wara forsi nistgħu nkomplu biex xogħol tajjeb li diġà nbeda. Forsi bekk tana eh, kollu jista' jgħin. Hawn min mhux qed jaqbel nara u forsi għandhom raġun. Iżda jiena xtaqt ngħid illi ma nixtuqux aħna nħejju ruħna xi ġlieda. Ma nixtuqux li konna votazzjoni kaotika. M'hemmx forsi mod aħjar kif nagħmlu affarijiet grazzi. Grazzi. <coughs> Kollegi, inti eh, saqsejtni mistoqsija bħala Presidenta dan il-Komitat u għallura jiena xtaqt intik tweġiba minnu fih. Grazzi <coughs> Talli li i tagħmel din il-kontribuzzjoni biex naħdmu b'mod aktar effiċenti u dana bħala uh, viċi president. Iżda nfakrik f'dan li ġej. Meta jiena nqis l-ambitu ta' xogħol tal-kumitat tagħna sa mill-realizzjoni eh, ta' Barroso t-tieni terminu kien ovju illi kien se jkun hemm żewġ files ewlenin li se jaqgħu hawnhekk. Ħoġru f'ħoġorna. L-ewwel fajl. Kien hemm id-dawmien għaliex kien hemm konsultazzjoni li kienet meħtieġa iżda li kienet ftit eċessiva ġifier direttiva tal-working time. Is-sur Barroso ġielet Wow wet dan u kienem mbagħad il-każijiet Viking u Laval u deċiżjonijiet brabta dawn il-każijiet u xi gruppi politiċi rridu li d-direttiva tiġi riveduta. Oħrajn xtaqu direttiva interpretattiva. Allura dan kollu kienet jiġi diskus meta Barroso kienet jieħu l-ħalfa tiegħu. Barroso impenja ruħu lejn dan u b'mod speċifiku lejn revizjoni u reinterpretazzjoni ta' direttiva tal-working time. Finqas minn sena il-mandat tagħna parlamentari jasal fit tmienu, tmimu. Diskussjoni ta' shadows. Iżda kollox huwa opak ħafna mhux kulħadd huwa involut Din id-diskussjoni la d-dejja għal diversi xhur. Issa ma nistax ngħidilkom eżattament kemm il-darba x-shadows taqaw ma nafx kemm il-laqa għamlu, iżda qegħdin nitkellmu dwar numru inkredibbli ta' laqat. Jiena nirċievi l-minuti u skont il-minuti dawn il-laqat mhumiex tant effettivi għaliex xi kultant. Jekk inti tiltaqa' tul dan iż-żmien kollu. Mbagħad ma jkunx hemm ftehim naħseb li edin nitkelmu ħafna iżda maħniex imbagħad qed nimpenjaw ruħna, allura hemm pożizzjoni differenti. Jiena naf li hemm tattiġi ta' negozjati involuti hawnhekk. Bħalkom, jiena għandi esperjenza f'dan ir-rigward ukoll. Kif ukoll naf kif wieħed jista' ikkaxkar saqaj f'dan ir-rigward il-Kommissjoni ila tamelek bil-agenda soċjali ma nixtieqx li l ħadd ieħor jakkużana li qed l-istess ħaġa. Bekk jekk nixtiequ li jkollna opportunità li jirnexxinna qabel mandat tagħna, allura zommu nżommu mal-iskeda tax-xogħol tagħna. Ir-rapporter u l-grupp tiegħi talbuni illi nipposponi l-affarijiet kemm il-darba iżda ta' sekk inti tlabt darba inti rapporter. Iżda l-grupp tiegħi wkoll talab darba. Imkien m'hemm miktub fir-regoli tal-Parlament illi qabel ma tmur għall votazzjoni fil-plenarja ta' kumitat jeħtieġ illi jkollkom konsensus li kulħadd jaqbel. Jekk mhux qed naqblu, eh, nkomplu bil-nuqqas taqbil. Iżda, jiena ma nixtiex li nkun pożizzjoni li ma jkonnix pożizzjoni jiġifieri li ma nkunux nistgħu nifsu diskussjoni mal-Kunsill dan huwa l-punt kritiku. Jekk jogħġobkom, tiġux lejja tajdu li jridu ġurnat oħra, le. l li u nivutaw għada. Richard Falb, bat l-Onorevoli Ċabawri.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 fejn impjegi li f'pajjiżi oħrajn situazzjoni ta' dawn ħaddiema f'dawn impjegi mhux qed tittejjeb. Jiena fil-fatt kemm xejn sorpriż b'din l-attitudni kemm xejn aggressiva. Jekk kieku ma kenniex it-trade unions u soċjalisti kieku m'għandniex qegħdin fil-pożizzjoni qegħdin fiha bħalissa u kieku m'għandniex modell soċjali Ewropew li jidher li nkollu qed jiġi attakkat. Issa forsi intom għandkom opinjoni differenti, però ma tkomx id-dritt illi ma taċċettawx kwalunkwe suġġerimenti li għamlu soċjalisti u li tikun kaotika. Issa, rigward il-dumping soċjali, jina ġej Repubblika Ċeka fejn? Għanna il-kapitalizmu? Bla rażanu nara li fil-fat situazzjoni simili f'pajjiżi oħra ex-komunisti. L-iktar ħaġa illi dejqitna kienet deċiżjoni li tieħdet mill-qorti li tgħid li trade unions mill-Iżvezja fil-fatt kienu għamlu ċerta kienu għamlu żball meta għamlu uh, blockade fabbrika. Issa, l-attività ta' trade union hija xi ħaġa li għandha tiġi valutata skont standards tal-ILO u l-ILO għandha tgħid jekk il-trade unions kellhomx jagħmlu dak li jagħmlu jew le. Għamlek naraw deteriorazzjoni ta' trade unions, naraw illi il-paget jonqsu f'ċerta pajjiżi U ma marridux illi l-affarijiet ikomplu jaggravaw mħabba riżultat tal-dumping soċjali, dak huwa x'qed jiġri fil-prattika u Nien fil-fatt kuntent jew Anzi, verament, mux etnħu, verament, minix kontent li għet aħna neġu attakkati bċerti mod u nejdu li ċerta farijiet fit-test diġa u man inklużi. Kull meta aħna li fil-komitat ta' xol l-impiegi niprofa noħorġu bxi ħaġa biex nejnu l-ħaldima, stati membri bdew jamlu, jisejħu l-prinċipi ta' sussidjarieta u bat nispiċċaw dejjem ma namlu xejn mannix naqaw għal illużjonijiet. Għawn xaħat li iħol li xie jitkellem wara s-sur ori t-istas il-president. Le, ċaba ori mela. Grazie ħafna il president. Jiena ma nixtieqx li nirrepeti li l-nifsi. Jien nirrepeti dak li qalu ħaddi qalu um, ehm, kalima qabli. Għalek se nagħmel kummenti ġenerali. Jiena nemmen illi mem lebda raġuni għax ixan għanqodu nippuntaw bajna lej xulxin. Naħseb illi il-problema ewlenija hija illi il-punti tana jew l-opinjoni tana hemm qegħdin wisq il-bot minn xulxin mhux biss bejn l-amin u x iżda Ser nerġa' nibda jgħid il kelim għax kien hemm xi problema fit-traduzzjoni, ma nasibx li għandna noqogħdu nipppuntaw subajna lejn xulxin. Għaliex qegħdin f'sitwazzjoni fejn hemm distanza jew differenza fl-opinjoni verament kbira bejnietna. U Dawn id-differenzi mhumiex neċessarjament differenzi bejn il-gruppi politiċi, iżda anke fiħdan il-gruppi politiċi rifushom jew inkella anke bejn pajjiż u ieħor. Xogħta nħidu l-impressjoni, nieħu l-impressjoni li jisna qegħdin f'diskussjoni tal-punent kontra l-Vant. Ma rridx dan huwa ikun il-każ, iżda jekk ħanqogħdu nitkellmu dwar l-impjiegi f'pajjiżi eh, barranin f'pajjiżi oħra, jekk ħan nitkellmu dwar impjegati li jimxu minn il-pajis tal-Vant għal pajjiżi tal-Punent, irridu mhux għodu niddiskutu dan il-punt, iżda rridu nikkonsidra l-iktar l-enfasi tagħha nifukawa fuq il-social dumping. Il-relatur verament għamlet l-almu tagħha sabiex tipprova issib soluzzjoni sabiex tagħmel rikonċiljazzjoni bejn il-punti diverġenti U naħseb li bħala riżultat ta' dan il- dan il- din il-ħidma kollha sabiex tipprova tilħaq kompromess xi kultant tispiċċa titħawat inti stess qabel kella kellna eh, pożizzjoni ħafna iktar ċara, tant ilna nivalwa l-affarijiet mill-ġdid u nerġgħu nfasslhom mill-ġdid li naħseb siċċena f'sitwazzjoni jew dokument kemm xejn opak. Il-President qalet illi mhix ser tipposponi il-votazzjoni, iżda isma dak li qal Thomas. Jien naqbel illi ma nix għarfejn natu kas il-konsil, iżda għana bżon noħorġu bil-pozizjoni tagħna issa minħabba il-fatt illi aħna rridu nitlu eh, diskussjonijiet mal u negozjati mal-konsil, aħna għanna ċerta aspettativa minn dawn il-negozjati il-Kunsil għadu mux letbil mill-pozizjoni tijaw u nafu kol illi il għat EBSCO jisa wasla xi progress. Nir issa rridu kunem approċ komuni dwar ix-xogħol relokati u ħadima relokati. Nafu illi l-Kunsil għadu mhux lest. Dan ma jfissirx li tieħu konsiderazzjoni l-opinjoni tal-Kunsil, iżda tim timxi id fit ma' approċ raġonevoli sabiex nirna xilna nindirizzaw l-kwistjonijiet kollha involuti. Kifet, ma nix eh, noqgħod idħol f'ħafna dettalji, iżda kif semmejtu punti 3 u huma fil-fatt dawk il-punti l-iktar ġibdu attenzjoni u kontroversja. U l-pożizzjonijiet diverġenti ħafna fil-fat l opinjoni nazzjonali kienu fattur determinanti hawnhekk. Jiena ma ħassejx li kien hemm wis kontradizzjonijiet, però ħadd ma ħareġ bis-soluzzjoni meħtieġa. Xkutan naraw illi jkun hemm ċerta dewmin jew tkaxkir ta' sajn li jidħol fil-li jidħol kull persona studjat il-liġi tifhem li xkultant huwa diffiċli tagħmel ċerta tibdiliet, però jekk inti tinjora natura speċjali tal-standards legali inti ħatoħlo anarkija u għalhekk illi aħna provajna nirranġaw ċerta punti nafu li xikultant hemm diskrepanza kbira bejn dal jaw ir-realtà, però rridu nagħmlu l-aġġustament li huma meħtieġa. U għal natura tal-materjal dan kollu. Kifett, paragrafu 9 huwa importanti. Għaliex kapaċi jkun possibbli illi n-nies ixekklu lil oħrajn milli jagħmlu xogħolhom. Kolet nagħtu il possibilità Dan ma nix nippermettuh għaliex ma jwassalx għal ċertezza legali. Ma nasibx li hija kwistjoni eh, accidentali illi ma nistawx insibu fil-fat kompromessa la volet nipruvaw bisħieħ namlu dan. Richard, jina, jina fil-fat nirrispetta l-opinjoni tijak, iżda miex għed nitkelmu bis dwar proposti ta' trade unions jek natawx appoċ jew le minna ta' relatur. Għawnek mux għed nitkelmu dwar trade unions li nataw setat li huma simili għal autoritajiet pubbliċi, aħna għed nitkelmu dwar eh, partiti li jirkoporaw ma' xulxin jew partijiet differenti eh, sobi differenti li jikopra fl-imkien. Ma rridux ikun hemm monitoraġġ żejjed tal-awtoritajiet pubbliċi. Issa rridu nkunu ma rridux ikunu partiġjani lejna ħajja oħra. Ma rridux nasaġġeraw. Hemm xi pakketti ta' kompromess disponibbli u jekk inti, Sinjor President, temmen illi il-pozizjonijiet huma il-bot minn xurxin li m'għandniex ċans illi nsibu xi forma ta' rekonċiljazzjoni, xan għamlu mbagħad meta meta knom il-votazzjoni? Forsi jagħmel sens illi nagħtu lilna xulxin lilna l-fus naftit iktar ħin, irridu naraw x'inhi l-aħjar x'inhu l-aħjar approċċ. Jina nishti njuħtaf l-opportunità sabiex e, nirringrazzja l-relatriċi tal-sforz verament kbir li għamlet sabiex taħdem fuq dan u anka kella wkoll data ta' skadenza ibsa. Jażomu f'moħħna li aħna ma rridux biss inħarsu lejn il-Kommissjoni u dejjem inwaħlu fil-Kommissjoni li ma minnix progress. Jekk ser nitkellmu dwar pożizzjonijiet illi ma jkunux assolutament flessibli forsi pajjiżi ma jkunx jitkellmu dwar ċerta punti għax imorru l lin minn qafas legali, però aħna qegħdin ħafna il bot milli nilħu kompromess. Skur kien da il konab di situazzjoni ħames snilu. Iżda fl-aħħar minn l-aħħar aħna irridu nieħdu in konsiderazzjoni drittijiet tal-ħaddiema dawn irridu jkunu rispettati. Issa sur serkas tliet sekondi kollox jgħid. Minħabba li kena diskussjoni kollha dwar jekk għandix nivutaw jew le, jiena nixtieq il-pożizzjoni soċjalisti tkun ċara Ta' Sikristal aħna saqsejna lill president għal diversi drabi sabiex nipposponu il-votazzjoni sabiex ikun nistgħu nilħu xi forma ta' ftehim. Dan huwa l-aħħar opportunità, l-aħħar ċans li għandna u brispett lejn nfusna u lejn il-Kunsill għanna bżon nil-votaw għanna ċerta ammont allokat l inna għad-dibattitu, għad-demokrazija, un bat naslu għal zmin illi nieħdu d-deċizjoni. Nasib irridu nassiguraw illi, nisguraw illi ma neħdux eh, l-azzjoni, jew ma ġibux ruħna bil-mod kif iġibruħa l-Kommissjoni. Wasal iż-żmien sabiex il- wasal iż-żmien sabiex nuru l-opinjoni tagħna, l-pożizzjoni tagħna u minn qiegħed fil-maġġoranza ser jirbaħ. Grazzi ħafna, għandi xi kummenti tgħid il-President dwar is-sustanza ta' dan kollu u dwar eh, x'qed dak li qed niddiskutu fuq ċaba uri qal illi m'għandniex nippruvaw inxekklu l-impjiegi u rilokar lokar tal-impjiegi. Ma rridux ninsew x'inhu l-għana ħari tal- ta' dan kollu huwa illi ħaddiema jkunu il-ħaddiema jkunu trid tagħhom imħarsa jekk irridu illi Nirrevedu il-direttiva eh, dan mhuwiex dak li rridu għaliex id-direttiva issa qed tiġi użata b'mod ħażin, id-direttiva fil-faġġet użata b'mod ħażin u l-ħaddiema ġew rilokati b'mod permanenti miflok temporanju u dan inaqqas l-istabilta fil-suq tax-xogħol ta' dak il-pajjiż ospitanti. u dan il-modell soċjali ser iktar fraġli b'dan kollu u għalek illi aħna għamilna dan il-ħin kollu. Aħna bħala kumitat rridu n-għadu attenti li li nobdu responsabiltajiet tagħna. Hemm ċerta applikazzjonijiet soċjali għal dan kollu. Il-votazzjoni ser seħ għada Dan ifisser li għanna 24 sija dispożizzjoni tagħna 24 sija għad dispozizjoni ta' dawk illi fil-fatt jixtiequ illi isibu xi forma ta' soluzzjoni iżda l-votazzjoni se seħ għada. Issa il-Kunsill kif għatilkom hemm xenari differenti. Jista' jkun illi Niskopri l-Parlament jivvota fuq dan wara l-Konsil jista' jkun ukoll il l-Parlament jivvota ħafna qabel mhux wara il-Konsil. Kull istituzzjoni taħdem bil-pass tagħha. Aħna għamilna l-affarijiet kif suppost, kien hemm il laqgħat ta' Shadow Rapportez, u wara li smajt lilkom nieħu l-impressjoni illi kienem skambju dettaljat tal-opinjonijiet, kolla kemm tkom tkellim tonek, koll infatti. Jien ma sibx l-argumenti qed tgħidu li noqogħdu nistennew l kunsil u argumenti li għamel sens aħna kol-leġislatur u nimxu bil-pastana. Għala dritt nagħmlu dan. Bħala membru tal-grupp soċjalist nixtieq ngħid dan li ġej. Sinjura reporter, inti għed illi s-soċjalisti rridu rappreżentanti rappreżentanti ħielsa tal-ħaddiema tal mingħajr il konsens tagħhom. Jina mort fl-Amonville. U rajt is-sitwazzjoni tal rajt is-sitwazzjoni ta' ħaddiema Pollakki kellhom karta kontrat ta' paġna waħda bil-mtuba bl-Ingliż ma setgħux jifhmuha ma kellhom l-ebda rappreżentant hemmhekk. huma kienu verament kontenti li kellhom NGO verament żgħira li seta' tiegħhom kien hemm persuna hemmhekk li kienet titkellem il-Pollak u setgħu jkellmuh u jifmuh. Kellu kellhom ukoll il eh, tal-paga fejn kellhom il benefiċċji ta' sigurtà il-benefiċċji ta' sigurtà u t-taxxa mniżla mek ma stawx jifmu dan kollu x'kien. kien Naħseb ġifiri din il-kwistjoni li qed insemmija waħda verament importanti. Naħseb illi il-tfassil hekk kif propost minn ħata soċjalisti huwa verament kwistjoni ewlenija għaliex għandna l-Karta tad-Dritt tal-Bniedem, għandna id-dritt għal reprezentazzjoni li tkun parti minn trade union u din hija karta illi din hija ħaġa ma tibqax biss fuq il-karta, iżda tkun eh, xi ħaġa li taħdem sew fil-prattika u għalhekk illi għandna bżonn nappoġġaw l-emendi li tres li l-emenda li treset minn ħata soċjalisti. Issa jtini tieni punt sostantiv, hemm ħaġa li di li tisbeċ twassalja ċerta dispjaċin u nistaq ngħid dan fuq lil żewġ gruppi. Jider illi memx fil-fat is-solidarjetà soċjali bej bejni ta' madix teżisti din. Nasab li l-proposta oriġinali tal-Komissjoni eh, kienet waħda verament tajba u kienet proposta importanti. Għaliex ridna kompromess il-punt importanti ta', dan, ta dak li ġiet prezentat mill-Kommissjoni intilef. Dan huwa punt importanti ħafna u għandna bżonnu għal-liġi eh, tax-xogħol. u frażijiet fit-test importanti li m'għadhomx hemmhekk. il-punt, speċjalment dawk il-frażijiet li jitkellmu fuq solidarjetà soċjali. Issa, rigward il-lingwi. Nadja, Hiex inti ġeja minn pajis illi il-ħin kollu Is-saqsu sabiex il-lingwa ta'kom tittieħed in konsiderazzjoni u mbagħad taċċettaw kompromess naħa ta'kom fejn il- minħaddem huwa biss obbligati jippreżenta id-dokumenti tiegħu bl-Ingliż. Il-ħaddiema f'pajjiżi oħrajn ħafna drabi jkunu ħaddiema li qegħdi eh, fis-settur tal agrikoli jew fis-settur tal-kostruzzjoni, setturi bħal dawn. U dawn ħafna drabi jkunu pereżempju parti minn SMI e sar li ma jkunux jitkellmu bl-Ingliż għalhekk li jkollok direttiva illi issaqsi li l-ħaddiema u l mini ħaddem sabiex jitkellem bl-Ingliż hija xi ħaġa li verament fl-opinjoni tagħna li mhijiex aċċettabbli. Jiġifieri jekk jogħġbok ħarsu lejn id-dispożizzjoni lejn l-emenda hekk kif abbozzata minn naħa tar-relatur jekk jogħġobkom aqrawha. Skużani tal-li eh, għat ta' dawn il-punti, pero ħasajt li kienu punti importanti li sawa semmewx mill-kellima. Issa wasal il-ħin tal- kummissjoni eh, għandhom ftit ħin disponibbli għalihom. Ftit għandhom ħin disponibbli. Ser nagħti wkoll il-kelma lill-relatur biex nagħlqu. Iġdan xie fakkarkom li għanna bis 10 minuti għaliex eridu nifqu sal-nofsija. Relatriċi. Grazie ħafna, Signor President. Jina minix rabjata blabta mod, jew irritata, sempliciment xtaqt nata l-opportunità illi inwieġeb għal kommenti illi ehm, kien hawn. Mod partikolari minħabba li ma tantx għaw trasparenza u għanna votazzjoni dal-waqt. Steven, Inti tkellimt dwar dan l-ispazju pubbliku ma' ebda definizzjoni ta' dan u għalhekk jista' jkun kont nitkellmu dwar protezzjonizmu u għalhekk aħna eh, konna kontra dan it-tfassila kif prezentat minn ħata soċjalisti, intom tkellmu dwar proporzjonalità u il-fatt illi tal-affarijiet li jkunu ġustifikati, ġifri il-punti li jkunu ġustifikati u proporzjonati. Inti semmejtu dan. Jekk għandna xi drittijiet aħna għal xi huma dan id-drittijiet, aħna rridu li neħilsu minn dawn il-kumpaniji letterbox. Dan huwa ġustifikat. U għaliex u u għaliex iridu kunu proporzjonati, iridu kunu nafu għaliex jew jekk xi ħaġa illegali jew le. U jiena tajtkom l-eżempju tal istaqsi persuna xinu daqs ta' zarbun tagħha. Jekk persuna et tkun qed jew ġipruha b'mod illegali, l-affarijiet iridu japplikaw bl-istess mod kemm għal ħaddiema tal-post kif ukoll ħaddiema li ġejjin minn barra il-post Sifri, inti qed li qed nitkellmu dwar sors wieħed ta' informazzjoni, sit elettroniku wieħed. Tkellimt ukoll dwar il-Ġermanja. Inti taf sew illi dan ma jkunx sors wieħed ta' informazzjoni, dan ikun forma ta' portal. Portal li jagħti ċerta ċertezza legali, jiggarantixxi dan. Parti minn hekk. Mhux biss ikun hemm source wieħed iżda mhux biss mhux il-fatt li ma jkunx hemm bis source wieħed iżda għandek ukoll opportunità li jkollok informazzjoni tikkumplimenta dan kollu hemm speċi ta' backup. Ġifieri li jkollok dan is-sit elettroniku ma jfissirx ma jkollokx sors ta' informazzjoni oħra forsi aktar dettaljati, issa dwar l-awtoritajiet kompetenti. Hemm kwistjoni kważi kważi li qatt ma sem li qatt ma timmaġina li ssiba fil-proposta ta' soċjalisti intom tridu illi s-soċjalisti Anzi, intom tridu li trade unions ikunu involuti fi spezzjonijiet fuq ix-xogħol li nataw informazzjoni amministrattiva min-naħa tal-amministrazzjonijiet u mbagħad it-trade unions ikun jista' jagħmlu l-verifika tagħhom u japplikaw ċerta sanzjonijiet jiena naħseb li kieku din tkun sitwazzjoni verament kaotika. Nasbu li l-awtoritajiet huma effiċenti biżejjed sabiex ikunu jistgħu jindirizzaw eh, sitwazzjoni ta' dan it-tip u min ħajfinanza dan kollu, minn fejn ħajġu l-flus. Inti qed ukoll illi l-ħaddiema mill-industrija tal-kostruzzjoni fil-fatt jappoġġaw il-pożizzjoni soċjalista. Jiena għandi dubi tiegħi dwar dan. Liema eżattament, liema pożizzjonijiet eżattament tas soċjalisti huma appoġġati minn dawk illi ħadmu fil-settur tal-kostruzzjoni? Intom il-pożizzjonijiet tagħkom ġbartom pjuttost malajr, jiena ġivejt ftit minnhom verament fl-aħħar sekonda, fid-disa ta' filgħodu ta' dalodu. Allura għalek nixtieq istaqsikom li pozizjoniet eżattament jappoġġaw eh, jappoġġa dan is-settur nixtieq inkun naf eżattament. Senadja, grazzi ħafna tal-appoġġ tiegħek u għal fatt illi inti verament kont miftuħa għal eh, diskussjonijiet jġibni il-mod kif innegozja l-grupp tijak. Il-grupp tijak verament kien miftuħ għal suġġerimenti kolla minna ħatana u minnaħa ta' soċjalisti. Jina naqbel miegħek bisħiħ meta tgħid illi jekk dawk illi iħadmu dawk li jħadmu iridu jipproteġu l-ħadima tagħhom mela bil-forsi jirċievu ċerta protezzjoni huma wkoll. Naqbel ma dak li għattu inti wkoll dwar is-sostenibilità u l-effiċenza. Inti ħdimt ħafna fuq livell personali dwar dan kollu u l-ħidma ta' hija waħda verament e, ta' valur. Inti qed il-votazzjoni kapaċi tkun kaotika, ma nasibx li hemm fejn ikun hemm dan kollu, jekk nżommu f'moħħna li rridu nipproteġu l-ħaddiema u ma kunux partiġjani naħseb li l-votazzjoni se timxi bl-aħjar mod. Sriħandel, inti tkellimt dwar xi żbalji f'artiklu f'artiklu artiklu 19 iżballi li għamel is-segretarjat. Għalhekk jien sensat is-segretarjat sabiex iħares lej dan. Isur Fawber ma jidhirx li jgħetaw sfortunatament tala. Iżda din it tweċiba tiegħi. Iva, forsi jina kont kont kemxejn emozjonali meta prezentajt dan kollu. Issa jien ma tantx kontenta bil-mod kif imxew l-affarijiet, kif ġew eh, imġebda għal xejn u ma naqbilx mal-Presidenta meta qalet illi l-affarijiet ma mxewx b'mod effiċjenti jiena ġejja minn reġjun partikolari fejn hemm ħafna ħaddiema minn pajjiżi oħrajn speċjalment mill-1996 u jiena kont qed naħdem ma' organizzazzjoni tal-ħaddiema sabiex niġġiela ta' drittijiet ta' tal-ħaddiema, ġifiri ma tistax tgħid illi jiena li jien kontra drittijiet ta' dawn il-ħaddiema minn pajjiżi eh, minn pajjiżi oħrajn għaliex ħaddim tifavorihom appoġġejt strikes fil-passat. U issa ninkoraġixxi li trade union sabiex jorganizzaw il-strikes fir-reġjun tiegħi jkun hemm il-ħtieġa. U jiena kontenta nispjega eżattament fuq xinu rapport tiegħu tiegħi u kif jiena fil-fatt eżattament qed niġġieled għad-drittijiet ta' dawn il-ħaddiema li jkunu rilokati. Issa nixtieq ukoll ngħid xi ħaġa dwar dak li qalet is-Sinjor Presidenta. Sinjor Presidenta jien naqbel ma' dak illi qed tinti dwar l wol ta' trade unions. Il-trade unions iridu jipproteġu lil drittijiet tal-ħaddiema tagħhom. U mhuwiex faċli illi tiġġielet kontra min ħaddem. Iżda naħseb illi hemm linja ċara li ma marrux li ma rridux imorru li lin minna, qed nagħtu li trade unions id-dritt illi ehm, ibidlu il-ħaddim li ħaddim ju post ħaddima ieħor jew inkella li jiddiskutu ċerta punti minnajr il-konsens tal-ħaddim. Naħseb illi verament qed naqbżu linja ħamra biex ngħidu hekk, speċjalment minn puntu di vista legali. mumiex biss il-reporter, mumiex biss jiena xetu reporters l-ħaddiema u segretarjat li kienu involuti f'dan ix-xogħol, iżda kien hemm xiren ta' MEPs li jagħmlu kontributi tagħhom u għalhekk enuni fil-tfassil ta' dan ir-rapport. Aħna smajna lil membri tal-grupp politiku tagħna u smajna u smajna uħdimna fit-tul Dan ir-rapport mhuwiex biss dwar id-drittijiet tal ħaddima relokati, mhuwiex biss lanqas dwar l-implementazzjoni ta' din id-direttiva. Iżda din dan huwa wkoll rapport dwar li niġġieldu il-krisi. Sinjor Presidenta, jiena u inti bejwet oħra l-istess età. U l-affarijiet imbidlu mill-passat għal hawn għalissa. L-affarijiet inbidlu m'għandekx m'għandx ikollok xogħol wieħed għal ħajtek jew impjieg eh, la impjieg wieħed u l appost wieħed fejn tgħix u laqas l-istess raġel għal ħajtek kollha. Xiku hemm bżonn li tkun flessibbli. Jekk tivutaw għal kompromess soċjalist, naħseb li dan ir-rapport ser ifalli. U dan ser jaffettwa ir-rilokar tal- ħaddima u ħafna nistar jitilfu xolom. U dan ħajkollu impatt fuq id-dinja tal-ponent kollha kemmi. U nafu il qedim situazzjoni fejn stati membri. Il-qod ma qedim situazzjoni għar mill-stati membri il-ġodda. U nasibu xedinja sistema illi jew situazzjoni nixtiequ li jkunu qegħdin fiha. Grazzi ħafna dan id-dibattitu ġenerali jintem hawn u nistidinkom terġaw tkunu għawnek fit-tlieta ta' senar sabiex inkomplu bl-agenda ta' senar. Il-votazzjoni jirsi ħada. Grazie.